So welcome everybody. Babikom, signori, għan nistaw nibdew il-laqa. First of all, first point uh, of the agenda. Ewwel punti fuq l-agenda, l-adozzjoni taħħa. Hemm xi oġġezzjonijiet għall-aġenda tal-lum? Dan mhuwiex il-każ mela nistgħu allura nipproċedu. Na, bl-agenda, bl-avviżi tal-presidenza, l-ewwel tħabbira li rrid nagħti huwa li minħabba lat tal-laqat fil-kamra, aħna mhux sej, sfortunatament mhux se jkollna interpretazzjoni fid-Danis fil-Latvijan u l-Kroat. Il-punt li jmess huwa li aħna għanna deċiżjonijiet tal-koordinaturi fuq il-ħatra tal-rapporters. Is-Sinjura Silvi Kijom tal-SND ġiet maħtura rapporter għall-opinjoniet fuq ir-rapportijiet kont għad discharġ 2013 u s-Sinjura Helga Stevens mill-ICR ġiet maħtura rapporter fuq ir-rapport fuq l-autorizzazzjoni biex stati membri biex jirratifikaw il-protokoll tal-2014 fuq il-konvenzjoni dwar ix-xogħol sfurzat tal-ILO fuq kwistjonijiet marbuta ma' kooperazzjoni ġudizzjarji u l-mistoqsija hija jekk hemm xi oġġezzjoni by coordinator rakkomandazzjoni dan ukoll mhuwiex il-każ mela nistgħu niġu għall-ewwel suġġett tal-lum illi huwa l-affarijiet kif huma għaddejjin fuq negozjati kif għaddejjin mal-Kunsill dwar il-sistema ġewwa l-vetturi, eh, il-sistema elettronika u allura issa rapporter għandu l-kelma. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ähm, zunächst vielleicht. Għatieħ, Sur President. Forsi l-ewel nixtieq natikom l-isfond tal-proposta li qed isir hawnhekk dinja l-implementazzjoni vinkulanti da, da sistema ġewwa l-vettura għal vetturi ġodda. Din il-proposta hija parti minn pakkett ta' dokumenti leġislativi Ewropej illi se jisiru di, din il-servizzi ta' ikol għal urġenza dan huwa proċess li jinvolvi eh, data differenti, personali, speċjalment l-status tal-karozza, il-fejt tkun tinsab il-karozza ta' min tkun il karozza il-vettura kif koll il-proċessar ta' data elettronika skont direttiva 95-54 u 2002 dwar direttiva fuq il-protezzjoni ta' data dwar il-proċedura l-inkow iwa il-komitat U aħna ma' kumitati assoċjati fl-imkien mal l-artiklu ġdid tar-regola 54 tar-regoli tal-proċedura aħna fil-Kumitat Libe aħna Kumitat Assoċjat u dinja regola 54 biex niċċara ċertu dubju jew nuqqas ta' fejim dwar, dwar din il-kwistjoni dwar il-kwistjoni ta' din l-assoċjazzjoni aħna nadrit li impoġġu l-qudiem l-emendi tagħna. Unbad daw l-emendi jiġu eh, eh, immexxija l qudiem mill-Kumitat Libe. Kien hemm xi ftit ta' problemi bejn il-Libe u l inkow fuq dil-kwistjoni dwar id-dettalji dwar kif nistgħu nidħlu fil-proċess ta' deċiżju ta' teħid ta' deċiżjoni. Fil-21 ta' Jannar aħna votajna fuq dan fil-Kumitat Libe u mbagħad fifrar il-Kumitat ġi approvat mill-plenarja. Fit-8 ta' Ottubru wara is-sajf aħna kellna l-ewwel laqgħa ta' trialogu u għada il laqqa ta' trialogu se ssir ukoll fuq konsultajs li għaddejjin bħal bejn il-Kunsill u Kommissjoni. Aħna wkoll kellna xi ftit eh, laqqat xedow eh, u daħħana diversi rappreżentanti mill-Parlament l-ewwel punt li rridu nkun nafu huwa li ma kinux faċli d-diskussjonijiet. Il-pożizzjoni inkow kienet pjuttost differenti minn tal-membri tal-kumitat tagħna fuq il-kwistjoni dwar il-protezzjoni ta' data kien hemm ħafna opinjonijiet diverġenti hawnhekk. Il-rapporter tal-Imko hija s sinjura Love mill-SND għandha rieda kbira biex tidħol f'kompromess u kella għat ta' taħdidiet bilaterali fl-imkien miħaj biex nippruvaw nsolvu xuħut mill-problemi. Għandi ngħid ukoll li l-inkow qed jagħmel kull sforz biex it-trialogu jiġi fit-tmiemu fih dan il prezenza Taljana għalhekk il-laqgħat qed isiru ħafna bħalissa britmu maġġel u t-test isir biss ikun flidejn xi ftit sigħat qabel tibda l-laqa. il il-proposti tal-Kumitat Libe ma ġewx aċċettati bħala priorità f'kull każ u fil-laqa trialogu li jmiss il-Konsil u l-Kommissjoni ma jidrux li huma daqshekk interessati dwar kwistjonijiet fuq protezzjoni ta' data imma matul in-negozjati speċjalment fil-ħdan il-Kunsill dawn għamlu ċertu progress biex nelsqu lej pożizzjoni il-pożizzjoni libe u issa qegħdin f'pożizzjoni biex jaċċettaw għad kbir tal-emendit minnaħat tagħna. Linkow il-negozjat, il-tim ta' negozjati ta' Inko u koll li jiġi konvint fuq il-pozizjoni tagħna sadattant. Hemm ta' punti fuq kontenut li nixtieq nindirizza jgħid il-kelliem l-ewwel. Il-kwistjoni ta' ta' TPS dinja għadġeġ privat li jkun li jidħol ikun integrat fil-sistema pubblika tal-ikol, aħna din nisten nitolbu li jkun hemm l-istess eh, protezzjoni tad-dejta f'dan, kif ukoll kif kunem hemm fis-sistema pubblika. Qed nitolbu wkoll biex ikun hemm punt ieħor fejn l-inkow, il-kollegi tal-inkow jaqblu ftit xej magħna li ma jkunx hemm trasferibilment ta' dejta bej l-aġġeġġ pubbliku u dak privat fiħdan is-sistema il-kwissjoni ta' switch on switch off hija punt li qed jiġi u li ġi diskuss fil dan il-kumitat tagħna. Din hija xi ħaġa ma setax tiġi deċiża fih dan l-inkow u sempliċiment irid imur għal vot fil-plenarja dan il-punt. Għax ma nistgħux naqblu. Ippruvajna nimplementaw ċerti idejat separati mar li huma relatati fej jista' jkollok xi tip ta' dimmer switch fej sistema tkun tista' e, tidbaxxa ma mhux kompletament mitfija fl-opinjoni tiegħi Din l-eliminazzjoni, da switch ta' eliminazzjoni permanenti jista' jkun option għażla imma ta' ridu naraw x'joħroġ minn negozjati bej tlet istituzzjonijiet. Kien hemm mistoqsija oħra fuq it-trasferiment ta' data għal partijiet terzi. Issa l-darboħra li aħna ridna hawnhekk huwa illi jkun hemm approvazzjoni biex dak it-trasferiment ta' data Eh, jintuża billi nużaw sistema tan-naħa privata. Mingħajr din it-tip ta' approvazzjoni minn qabel allura il-sistema ma tkunx tista titrasferixxi data imma l-darbora. Ikonna nistennew naraw xħaj oħroċada fin-negozjati trialogu fuq dan il-punt u forsi punt taħħari li nista' nagħmel li għandi nagħmel u għalli hemm konflitt kbir bejn il-Parlament u l-Kunsill fuq il-kwistjoni ta' atti delegati u atti ta' implementazzjoni. Il-Kunsil jemmen illi atti ta' implementazzjoni għandhom jintużaw b'mod esklusiv u aħna nemnu illi aħna nużaw atti delegati. Imma din hija xi ħaġa għal darboħra illi nistgħu ndaħlu li jrid joħroġ fid-diskussjoni. Għandix raġġ ta' tama li għada nistgħu naslu għal kompromess tajjeb fejn nistgħu naqsmu l-affarijiet dak għandu x'jaqsam ma' kontenut u ngħidu mela għabbażi tal-kontenut nistgħu nadottaw proċedura differenti u ners u lejn naqblu ma' atti delegati jew atti ta' implementazzjoni ikun il-każ. Allora din idea ċara tal affajiet kif huma bħalissa, grazzi. Grazzi ħafna tiegħek il-President, mela allura għandna membru wieħed li jixtieq jidħol f'dan, Sofija għandek il-kelma. Iva, grazzi ħafna ċeru, grazzi u koll tal-prezentazzjoni tijak, mela, l-ewel, rimarka dwar il-proċedura jina noħoss illi għanna bżon nikkonsidraw jekk xirridu, jekk irridu nissuktaw nużaw it-trialogu kif qed innamlu issa. Dan u eżempju ċar da xi ħaġa li m'għandux jiġi s-setiljat fl-qata trialogu. Dan mhux dettal tekniku dan u dinja deċiżjoni ta' natura politika li qed issir e, bil-bit maluq. Da kollu għandu jkun limitit e, daw il-laqat trialogu għandhom ikunu biss lim limitati għal kwistjonijiet tekniċi. Dik kwistjoni ta' dejta tkun xed tiġi maħżuna U mux bħala għazla, kwistjoni ta' għazla, ma tkun bil-fors se tissir, kollok id-dejta tijak fej it-insab inti, il-mod kif qed issu, eċċetra. Naħseb in-nies għandhom dritti jkunu jafu u jiena nixtieq nisma' e, għax jiena nappoġġja bisħiħ dan id-dimer switch għax ħaġa ridikola illi tisforza n-nies li kollhom il informazzjoni tagħhom maħżuna. Jien nixtieq inkun naf, inti semmejt kol possibilità illi kollok dan il-delete switch fejn nis ikunu jistgħu iħassru d-data kollha li tkun ġiet maħżuna matul il-vjaġġ. Nixtieq nipprova nifhem jiena etajt tgħid il-kelliema, x'raġunijiet jista' jkun hemm biex tobbliga lin-nies Anzi tipprojbix n nies illi jħassru d-dejta tagħhom wara li jkun sar it traġiet il-vjaġġ Din jekk il lantana huwa sigurtà fuq it-triq ma nistgħux naraw l-ebda raġuni plawzibbli għaliex għandna naħżnu din id-dejta. Din hija kwistjoni qisna qabel ma nadottaw il-ħaġa qed inħassruha. U jien mhux aħna mhux se nissab nappoġġjaw l-ebda ħaġa illi ma tagħtix għażla. U nixtieq nkun naf x'inhi il-pożizzjoni ta' delegazzjoni parlamentari f'dan it-trialgo intomx unanimi dwar dan. Grazzi. Grazzi ħafna. Memx iżjed min jixtieq il-kelma. Ah, anzi, mill-SND, mill-grupp SND, unbat reġa lura għal rapporter. Jiddispeċin ħafna, nixtieq insaqsi xi ħaġa, flimkien meta ngħidu li nistgħu nħassru d-dejta fit-tmiem it-traġitt. Xirridu nfissru? Għanna ċertu miżuri ta' sigurtà li d-dejta tiġi miġbura biss kaxxa ġol karozza u li mhux tindbat diġà tul it traġit tul il vjaċa x'inkella. Nist tkun possibbli allura li titħassar l-informazzjoni minn ġol karozza imma mhux miċ-ċentru illi jkun barra mill-karozza nix nkun nafdi xi tfiss kif ħataħdem. Grazzi ħafna jekk m'hemmx iżjed eh, membri li jixtiequ jidħlu fid-diskussjoni nagħti l-kelma lura lir-rapporter tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna. Dwar it-trialogi, b'mod ġenerali fuq il-protezzjoni tad-data, mela, f'kumitati oħra, inti tkun tista' tara li sensitivitajiet li daħħalna fil-kumitat meta nitkellmu fuq protezzjoni tad data mhumiex neċessarjament e, e, eżistenti daqstana fil-kumitati l-oħra. Kif nifmu tal-prinċipji bażiċi tal-protezzjoni tad data ġifieri li nħassru ċertu data ekstra li mhix bżonn juża u naqsu aċċess għal dejta din it-tip ta' sensittività hija pjuttost baxxa f'kumitat oħra din l-impressjoni tiegħi tgħid il-kelliem u rridu nagħmlu ċertu għarfien dwar dan dwar punt ieħor di ma daħalniex fil-plenarja minħabba maġġoranzi. Kien hemm eh, verżjoni iktar eh, ħafifa e, illi daħlet f'dwar dan id-delete switch skont din l-opinjoni li daħlet ma nafx jekk din is-soluzzjoni teknika issa tiġri imma meta inti tneħħi iċ-ċavetta mill-karozza id-dejta tiġi mħassra. Ma nafx di se jsir minna dil-proposta. L-ideja li kolna dan id-delete switch li b'mod permanenti jħassar il-dejta ta' traġiet hija xi ħaġa li għandha teżisti, ma rridu naraw x'joħroġ mit-trialogu u jistgħux jistgħux tan-naħa l-oħra jikkonfermaw dal-approċċ, imma jidru li għandhom ċerta rieda biex naslu għal kompromess. Dwar id tan nifisa, u dwar jekk titħolx tibqax emġew, din hija e, e, bażikament hija fil-prinċipju ta' dikolla kollha ta' sistema ta' ikol li d-dejta tibqa fil-kaxxa ma jekk jiġri xi ħaġa xi inċident allura d-dejta tiġi trasmessa jitrasmettaw l-axħar tlet pozizjonijiet fej kienet il-karozza, allura inti tkun tista l-autoritet ikunu jistaw jaraw li ma huma l-axħar tlet pozizjonijiet tad direzzjoni tal-karozza involuta vettura. U dan huwa abbaża it ikun hemm is-sensors fil-karozzi li jitrigerjaw illi timxi tiġi trasferita id-dejta minn ġol kaxxa tal-karozza. Allura l-utenti jista' jkollhom Eh, sistema privata komplementari li tuża l-istess teknoloġija imma dinja sistema oħra. Dinja miex parti mid dispożizzjonijiet li aħna qed nippruvaw indaħlu, dinja kwistjoni tal-manifattur minn min iħaddem il-karozza li jkollu jiffaċċjaw daw il-kwistjonijiet. Imma dinja xi ħaġa li tiġi regolata biss Eh, f'leġislazzjoni iktar tard miex koperta minn din leġislazzjoni allura b'mod ġenerali din id-dejta tibqa fil-kaxxa tal-karozza sakemm jiġri inċident u mbagħad din id-dejta tkun tista' tiġi trasferita. Very Grazzi ħafna lir rapporter tal-kollegi li qed fuq dan il-punt Mela, issa niġu għal-punt li jmiss fuq l-agenda. Dan il-punt huwa l-arranġament ma' l-Konfederazzjoni Svizzera fuq il-modalitajiet tal parteċipazzjoni tagħha fil-uffiċċju eh, tal appoċċa għall-Azil Ewropew. Dan il-fajl kien pendenti minħabba referendum li sar ġewwa l-Iżvizzera. Walek issa nixtieq nagħti l-kelma lir rapporter il-Robert La Mezzola mill-grupp tal-PPE sabiex bekk tkun tista' tispjegalna daqsxejn is-sitwazzjoni. Natik il-kelma. Thank you, thank you very much, uh, Mr. Chairman. Pala il-rapporter fuq il-rallarġamenti tal-EASO mal-istati assoċjati mal-Unjoni xtaqt naġġorna dan il-Kumitat fuq xinu jisseħ fuq dan il-rapport u fuq kif naħseb li għanna niproċedu wara l-laqat li jena sejjaħt ma' shadow rapporters um, aktar kmin il-ġimma l-oħra. Biex nibda, l-Iżvizzera hija assoċjata mas sistema ta' Dublin u qed jipparteċipaw b'mod attiv diġà f'din is-sistema li jazo għanda rwol kruċjali xtaqdi fil-politika tal-azil tal-Unjoni Ewropea. U naħseb il-koll naqbdu li naqblu li l-arranġamenti bejn l-Iżvizzera u l-Unjoni ser ukoll iżid dimensjoni ġdida u importanti fir-rwol tal-EASO. Ir-regolament tal-EASO jispeċifika li għandhom isiru arranġamenti bħal dawn u fil-fatt aħna diġà konkludejna arranġamenti simili man Norveġja u man Liechtenstein u dawn l-arranġamenti jispeċifikaw b'mod partikolari in-natura, il firxa u l-mod ta' kif l-Iżvizzera u l-istati assoċjati l-oħra għandhom jipparteċipaw fix-xogħol tal-EASO. Jiena minn dejjem kont tal-fema li l-parteċipazzjoni tal-Iżvizzera fix-xogħol tal-EASO u pass loġiku li għandu jittieħed speċjalment peress li huma wkoll assoċjati fis-sistema ta' Dublin. Madana kollu, aħna ma nistawx inħarsu lejn dan il-regolament f'vakum politiku. Il-riżultat ta' referendum ta' frar li għadda zit dimensjoni ġdida f'dan id-dibattitu U allura naħseb ftit minna jiftakru li fil-leġislatura li għaddiet kellna niksbu parir legali fuq kif għanna pala kumitat niproċedu. Dan il parir legali aħna irċevejnieħ u ikkonferma li ma jidirx li hemm ostakli legali li jiprevjenu milli nikkonkludu dan il-ftejim anke wara r-riżultat tar-referendum ta' frar li għadda. Dan il-parri regali legali però huwa prudenti ħafna, għandu numru ta' kavijats u għal daqstant ma nħoss li bħalissa għanna stampa ċara tal-konsegwenzi legali eżatti ta' dan il-referendum. Barra minn hekk jiena tal-opinjoni li m'għandniex naġlu biex niffirmaw dan il ma' mal-Iżvizzera firma ta' dan il-ftejim jibat messaċ li aħna bħala Unjoni Ewropea għanna business as usual mal-Iżvizzera rigward il-libertajiet ta' moviment u materji relatati mal-immigrazzjoni. Huwa ta' tħassib ukoll li l-Iżvizzera ser ikollha referendum ieħor fit-30 ta' Novembru fuq materji simili Fid-dawn ta' dan kollu, il-pożizzjoni tiegħi hi li nipposponu d-deċiżjoni fuq dan ir-rapport fuq livell ta' kumitat sakemm ikollna stampa iżjed ċara, dettaljata u mingħajr ambigwità tal-implikazzjonijiet li jkun hemm jekk dan il-ftehim mal-Iżvizzera jiġi iffirmat, speċjalment għax hemm dan ir-referendum li ser iseħħ fl-aħħar ta' dan ix-xahar. Jekk niposponu din id-deċiżjoni ifisser li nkunu f'pożizzjoni aħjar li nevalwaw l-implikazzjonijiet ta' dan il ftejim speċjalment peress li sa dak iż-żmien inkunu nafu ir-riżultat ta' tieni referendum li ser isir fl-Iżvizzera. Grazzi. Thank you very much. Uh, grazzi tassew, grazzi Signora Mezzola, għanna persuna wahda li tixtieq titkellem f'dan l-istadju u nati l kelma li Cecilia Vistru mill-grupp tal-Alde. Grazzi tas sur President, jena nishti uh, eh, nuri l-apprezzament tijaj lejk Roberta l-ħidma tijak fuq dan il-fajl, jena naqbel ma l-pozizjoni tijak li għadek kif espremejt rigward il-laqat li kienem u nishti u kol nġbet l-attenzjoni li hija l-pożizzjoni tal-alde biex inħadnu l temiet bejn l u l-imsiħba pajjiżi tagħna u għalhekk jiena naqbel ma' l-opinjonijiet ta' Roberto Mezzola li aħna għandna nagħtu il- il-konsens lil dan il-ftaming iktar, issa iktar mill-iktar il-qoddim. Imma minħabba l-fat li aħna sissa għadna marċevejniex informazzjoni minnaħa tal-autoritajiet Zvizzeri dwar il-riżultat tal-referendum, ovvjament dawn ser jiġu trasposti fil-liġi nazzjonali tagħhom minħabba l-fat li ser ikun hemm referendum ieħor fil-30 ta' Novembru rigward iktar limitazzjoni tal immigrazzjoni lejn l-Iżvizzera għal 0.2% kull sena. U għalhekk aħna m'għandniex nagħtu l-kunsens tagħna f'dal istadju. Naqbel ma' rapporter li għalhekk aħna għandna naraw eżattament biċċar xħajfissru dawn il-riżultati ta' referendum fl-Iżvizzera u rridu garanzija mill-awtoritajiet Zvizzeri li ta' bilħaq da' mhux se jaffetwa il leġizlazzjoni tal-Unjoni Ewropea li l-Iżvizzera diġà iffirmata lihom bħal pereżempju Schengen. Kif ukoll ċaqli liberu bħala parti mill-pakket tal-azil bħal per eżempju regolament ta' Dublin. Għalek, fuq kollox jinnappoġġa suġġeriment li sar minata reporter biex nitolbu l konferenza tal-presidenti biex tatina sitt xhur sabiex aħna nkunu nistgħu nikkonkludu fuq dan il-ftehim. Dan huwa importanti kemm għalina kif ukoll l-Iżvizzera fl-aħħar mill-aħħar. Grazzi tassew. Thank you very much. Grazzi tassew. Hemm żewġ persuni ħarġtu jitkellmu u nagħti il-kelma l-membru mill-SND. Grazzi tassew l-ewel nati kollin iskuza ruħi, il-kollegi Shadow, Silvi Gion, ma tistax kun fostna bħalissa, u għal ser naqra eżattament xin il-pozizjoni taħħa rigwardan il-punt. Aħna verament għanna bżon li konna perspettiva aktar ċara kif diġa ntqal fuq l-impatt ta' referendum Zvizzeru li, li, li kellna fid-disa ta' frar. Għalek memx bżon U forsi dan jista' jkun ta' detriment li naġlu fl-adozzjoni ta' dan l-arranġament. Ej nkunu ċari, is-sinjali differenti li jintbatu sissa wara referendum qed iħeġġiġna biex inkunu verament attenti u kawti rigward il-passi li jmiss. Kif diġà intqal ukoll qatt m'hemmx stampa sħiħa dwar il-konsegwenzi legali ta' referendum f'dak li għandu xesama l-immigranti u ma partikolari ma dawk li tifittxu l-azil. L-adozzjoni ta' dan il-referendum et iħalli inċertezzi legali b'dak li għandu x'jaqsama kompatibilità u rispett lejn l-obbligazzjoni tal-Unjoni Ewropea u dawk internazzjonali. Umbat referendum ieħor fil-faġġi skedat fl svizzera fit-30 ta' Novembru u l-lan prinċipali u l-inizjattiva ta' dan il-referendum mux għet għawunna qalbna. Din l-inizjattiva taqta tal telimna l-immigrazzjoni tippromuovi il-kontroll ta' twelid fil-pajizi għedin jizviluppaw. Taħt il-grupp Ecopop, il-emigrazzjoni net mandiċ tizdit biktar minn 0.2% tal-popolazzjoni matul periodu ta' medja ta' tlet snin ikun xikunu rezultati dan il-referendum irridu naraw li s-sinjal mujiex qed għawilna qalbna, mux qed teħġiġna, għalek nappoġġa dak li diġajnt għal, importanti li aħna nissospendu d-deċiżjoni tal-Parlament. Grazzi. Il-kellim li jmiss? Is-Sinjura Verġdat, mill-Grupp GUE. Grazzi tassew, Sur President, jena nistanajt li l-aktar punti importanti diġant għal u naqbel diġa ma dak li għal nishtin ringrazzja li rapporter u xtaqt najt li memx urġenza biex aħna nifirmaw dan il ftejm Il-konsegwenzi tar referendum ta' disa ta' frar mumiex ċari. L-autoritajt Zvizzer jadom ma provdux tweġbit ċari u għalhekk ser jkun hemm referendum li ser isir U aħna rridu niftakru l-bosta mill-emigrazzjoni għal fl svizzera ġej minn l-Unjoni Ewropea. Dan huwa punt li rridu niftakru nżommu f'moħħna. Għaliex ovvjament ġenna nifmu situazzjoni, sitwazzjoni, grazzi. Grazzi tassew. Jina nati l-kelma lura lir rapporter bisa biex nikkonkludu. U forsi dak il-kas il-ċer qed jipproponi li nestendu il-posponiment il ta' din il-proposta. Grazzi tassew. Jien nixtieq nirringrazzja lil eh, Shadow Rapporters tal-li appoġġaw il-pożizzjoni li jiena fil-fatt proponejt. Dak li proċedura minħabba il-deadline ta' sitt xhur fejn dal-arranġament fil-fatt ġi kien ser ġi firmat ħajis ħajskadi daqt u għalek għanna bżon nitolbu li konferenza tal-president sabiex jestendu b'sitt xhur oħra dan il-perdu ta' żmien. U nittamaw li dan it-tina b'żmien biġel biex nirriflettu nixtin ringrazzja nixtin proponi wkoll il kumitat ta' Diċembru biex mill-ġdid aħna nistiednu li l-awtoritajiet Zvizzeri wara il referendum li jmiss sabiex bekk jiġu fostna u jagħtuna l-analiżi tagħhom. U anki nitolbu li servizzi legali mill-ġdid sabiex bekk ikunu jistaw jitkellmu aktar bid-dettal anki dwar l-opinjonijiet li taw fil-opinjoni legali wara ir-riżultat tat-tieni referendum. Grazzi tassew, u għalhekk il-President ser tkompli fuq din ir-rekomandazzjoni f'konformità ma' regoli tal-proċedura u naħseb il-kollegi kollha li qegħdin jaħdmu fuq dan għal dan l-iskambju. Issa sa nistgħu ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna li il-programm tal-Unjoni Ewropea għal eh, finanzjament ta' strumenti u hawnhekk għandna il-Direttur eh, Ġenerali il sinjura Miku minn DG Justice tal-Kummissjoni Ewropea, grazzi tal-li edha fostna. ser prezentanna il-programm ta' ħidma għall-2014 u anki il-finanzjament tal-implementazzjoni ta' drittijiet, u Gwaljanza u ċittadinanza dan il-programm u l-programm ta' ħidma l-2014 kif ukoll il finanzjament tal-implementazzjoni tal-programm tal-ġustizzja. Issa nixtieq nagħti l-kelma lis-Sinjura Miku għall-preżentazzjoni tagħha kjoġbok. Grazzi tas-sew Sur President. Dwar nofsinari tajb il kulħadd, Sinjuri, membri distinti tal-Parlament, jiena Kuntenta ħafna li għedan fostkom għall-ewel darba wara li aħna adottajna il-qafas multianwali fejn aħna ħdimna bisħiħ ma bosta minnkom sabiex bekk aħna nkun nistaw niksbu il-bilanċ bejn il-programmi differenti u fl-istess waqt sabiex aħna nkunu nistaw nħol u xira dominanti u nissimplifikaw il-programmi b'tali mod sabiex aħna nkunu nistaw nilqu l-anijiet u anki nappoġġaw il-politika tal-ġustizja u drittijiet. Aħna konna impenjati, u għadna impenjati sabiex niġu għawnek foskom natukom rapport dwar il-progress ta' dawn il-programmi Il-mikrof, il-kalimat il il-mikrofonu. Min daw is-sitt programmi tal-programm tal AFAS multianwali li kellna sanna żewġ programmi u dawn il-programmi jinvolvu il-programm tal-ġustizzja u dan fi għandu ġustizzja ċivili u kriminali u li huwa l-programm għad-drittijiet gwaljanza u ċittadinanza. Kif intom tafu, il regolament li jistabilixxi dawn iż-żewġ programmi ġew adottati fl-aħħar jiem ta' s-sena 2013. Il-programmi ta' ħidma s-sena tal-2014 kemm għal-ġustizzja kif ukoll għad-drittijiet ġew adottati fit-tmiem ta' April 2014. Iż-żewġ deċiżjonijiet tal-Kommissjoni implementaw il-programmi huma disponabbli fil-sit elettroniku ta' Digi Justice u dawn jinkludu prezentazzjoni dettaljati tal-lottijiet u l-offerti li ġew imnida mill digi Justice f'taħt il-budget tal-2014. Il-deċizjoni tal-Kommissjoni fihom insibhom stampa sħiħa dwar il- tqassim ta' flus, anki l-perċentwali li ntefqu li juru li l-allokazzjoni tal-finanzi huja konformi mal-lanijiet tal-kolleġislaturi u l-mandat li huma faslu u li huma tawna għal dawn il-programmi. <clears throat> Għalhekk il-bilanċ intis għal dawn eh, l-lanijiet u tħares. Il-fondi totali disponibli fil-budget tal-2014 għaż-żewġ programmi u ma ta' madwar ta' 100 miljun euro. Fuq id-drittijiet u l-gwaljanza għanna 54.2 u għal-ġustizzja għanna 45.8. Aktar minn 71% ta' dawn il-fondi ser jiġu użati għal grants għall-lotijiet. Il-qija ser jiġu allokati għal attivitajiet ta' kwist ser ikunem hemm madwar 18 il-proposta tal talbiet għal proposta li kunu miftuħa għal l-applikanti potenzjali 11 minnom ġew publikati diġa u 7 minnom ser jiġu publikati din is-sena f'Novembru u Diċembru. Fost dawn it-talbiet fl-imkien ma' għanijiet oħra, lan tagħna u li nipromuovu il-politika ta' ċittadinanza tal-Unjoni niprevjenu u neliminaw razzizmu, xenofobija, omofobija u tipi oħra ta' intolleranza u anki biex ikun hemm taħriġ ġudizzjarji Ewropew. Meta aħna nimplementaw il-programmi tal-oqsu finanzjarji, il-Kummissjoni tixtieq issaħħaħ ir-rabta bejn il-politika u l-finanzjament u tiffaċilita wkoll l-aċċess għal programmi għall-applikanti u dan tamlu f'konformità mal-qafas finanzjarju. Intom forsi tajtu kol li il-program ta' ħidma tal-2014 jinkludu u kol proposti ta' qabel, anki ta' sin ta' qabel u li bosta minnom u dini hija raġuni għalfejn aħna kellna dan, għaliex aħna konna qed nimmiraw għanijiet aktar speċifiċi dawn ma definiti u kol faktar dettal u huma allinjati aħjar politika li edha tiġi sviluppata. Bosta minnhom fil-fatt għandhom jikkontribwixxu biex ikun implementazzjoni effettiva tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea u biex ikun hemm forzar aħjar għad-drittijiet tal-bniedem. Il-proġetti mażula u riżultati għandhom juru u kol valur miżjud b'saħħtu tal-Unjoni Ewropea li kien mitlub ħafna minnaħa tal-Parlament Ewropew, hekk kif aħna diġà diskutejna ta' sikwit. Fl-istess waqt aħna għanna lan li nħarsu lejn sinerġiji fost il-programmi tagħna. Il-programm dwar il-vitmi li ġi publikat 15 eh, ilu għandu xjasam ukoll ma' drittijiet u anki il-proġett Dafne u il-programm ta' ġustizzja l-anijiet eh, marbuta ma' l-aċċess għal ġustizzja dawn kollu u dawn l-sports marbut għadinem biex indirizzaw il-qasam tal-vitmi mod aktar wisa u ja biex dan isir mod aktar komprensiv u sabiex u koll nevitaw repetizzjonijiet u anki niksbu aktar impatt. Sabiex niksbu dawn l-anijiet ta' dan il-programm, Il-kooperazzjoni ta' atturi prinċipali hija ta' importanza kbira. Il-kooperazzjoni ma' soċjetà ċivili u ma' networks wiesa tal-Unjoni Ewropea dan jiġi imsaħħaħ permezz ta' imsieħba u id-data ta' skadenza dan kien anzi ser jkun il-ġimgħa li ġej 14 ta' Novembru u lan u li nistabilixxu sħubija fuq tliet snin u anki jkun hemm finanzjament b'networks tal-Unjoni Ewropea li jkopru oqsma differenti fil ta' programmi. Il-finanzjament għal sena 2015 għal netwerk ta' taħriġ Ewropew ġudizzjarju u anki eh, networks oħra dan ukollha tiġi mħejji bħalissa. Pero il-Kommissjoni edha tħares u kollu ħerqana li tiħu azzjonijiet sabiex tiffaċilita l-aċċess l-applikanti u mhux dan biss, però jiffaċilitaw il-ħajja tagħhom ukoll f'din id-dinja komplessa ta' finanzjament tal-Unjoni Ewropea li għalihom ta' sikwit dider li tkun ta' peace. Is-seħit tagħna ma miftuħa l-awtoritajiet pubbliċi u anki taħt ċertu kundizzjoni tal-entitajiet privati. Proġetti nazzjonali jew inkella proġetti transnazzjonali jistgħu jiġu finanzjati wkoll u din kienet ukoll kwistjoni li aħna ddiskutejna hawnhekk. Proġetti żgħar mhumiex esklużi sakemm huma juru li għandhom valur miżjud fl-Unjoni Ewropea. Flan tagħna biex nissimplifikaw dan kollu, aħna għandna gwida waħda li applikabli għal lotijiet u sejħiet u għal set wieħed ta' regoli. Aħna u kol edin introduċu forum simplifikati ta' rimbors għall ispejs ta' proġetti fil-sejħa għal taħriġ ġudizzjarju u dan huwa studju pilotu li namlu u jekk dan ikun ta' suċċess napplikaw ukoll għal programmi oħrajn. Dan ser jaqta u jneħħi burokrazija l beneficjari li meta jamministraw il-proġetti u anki inaqsu l-ispejjeż. Il-Kummissjoni wkoll qed tagħmel ħafna sforza sabiex tifreċ aħjar l-informazzjoni tagħha rigward il-programm il-ġodda u anki tal-biet ta' proposti. Maħdejn il-panel intom tistaw taraw tip ta' eh, leaflet li aħna ħloqna f'lingwi differenti rigward informazzjoni fuq il-programm li aħna din amministraw. Il-sit elettroniku tagħna wkoll ġi organizzat mill-ġdid u anki ġi infassal mill-ġdid sabiex bekk jagħti stampa aktar tajba tal-proċeduri differenti li jeżistu. Aħna rċevejna wkoll feedback minn tal-applikanti li ta' bilħa huma kuntenti u anki sodisfatti li issa jistaw jinnavigaw bejn dejn is-sajħit li diġa nfetħu jew li kienem hemm jistaw jaraw informazzjoni għabbażi ta' lanijiet speċifiċi ta' kull programm jew ta' kull sejħa. Il-sit elettroniku tinkludi informazzjoni rigward sejħiet li sar ikun hemm, rigward informazzjoni ta' pubblikazzjonijiet u anki skedi indikattivi. Apparti minn hekk, numru ta' avvenimenti fil-fatt ġew organizzati f'numru ta' stati membri differenti. Lan u li aħna nkun nistgħu niltaqgħu ma' applikanti differenti fl-Unjoni Ewropea u nagħtu informazzjoni mirata u anki gwida rigward l-aċċess ta' eh, fondi tal-Unjoni Ewropea fil-qasam ġudizzjarju. Aħna wkoll għandna impenn li aħna ser nirrapportaw fuq livell annwali l-Parlament Ewropew dwar il-kizbi ta' dan il-proġett. Però mhux biss dwar il-kizbi timanki x'inhuma id-diffikultajiet ta' dawn il-proġetti waqt li wieħed ikun qed jimplementom. Aħna għadna fi stadju bikri ħafna tal-implementazzjoni ta' dawn il-programmi, però aħna ninsab fil-proċess li nagħmlu dan li nħejju dawn ir-rapporti. Ser inkun kontenta nippreżenta dan ir-rapport u li anki niddiskutija magħkom, però qabel nagħlaq nixtieq ukoll niġbed l-attenzjoni tagħkom fuq punt ieħor. Wara riorganizzazzjoni tal-Kummissjoni, DG Justice kibrer ħafna Aħna se nirċivu wkoll taħt il-portfolio tagħna id-direttori kol tal-konsumaturi minn eh, dak li kien Digi Sanko u l-programm tal-konsumaturi, ġifir il-parti li għandha ma l konsumaturi mhux il-parti tas-saħħa, dik dan il-portfolio jaqa' taħtna llum il-ġurnata u fuq livell organizzazzjoni dan ser jaqa' taħtna mill-ewwel ta' Jannar, però fuq livell politiku aħna diġà bdejna naħdmu magħhom. Kif ukoll aħna irċevejna mill-suq intern digitali ser ikollna wkoll il-parti li taqa' taħt il-liġi ta' kumpaniji, ġifier dik li nsejħu Corporate Governance of Social Responsibility. Dan huwa portfolio msaħħa u jiena ninsab konvint u fil-fatt ċert li bil-proċessi li aħna daħħalna fis-seħ aħna ser nilħu l-għannijiet tagħna u fil-fatina nkun lesta wkoll n nirrapportalkom l Grazzi tal-attenzjoni tagħha. Thank you very much, madam. Grazzi ħafna, Signora Miku. U għalissa għanna talba waħda biss, eh, Sinjura Verġat, jina ħana dila il-mikrofonu. Oui, merci, je vais essentiellement... Euh... Iva, grazie ħafna. Jiena xtaqt nikkummenta fuq il-programm ta' dritti ugwaljanza u ċittadinanza. il-fondi huma aktar baxxi mill-perjodu attwali Imma fl-istess waqt eh, il-razzizmu, l-xenofobja dejjem jiżdiedu fl-Unjoni Ewropea u anka il-nuqqas ta' ugwaljanza u dawk li huma vittmi ta' nuqqas ta' ugwaljanza eh, huma ħafna drabi tfal, persuni eh, b'diżabilità u il-maġġoranza tal-popolazzjoni rappresentata minn nisa. Għalhekk jiena napoġġa it-ħassib illi E, esprima il-komitat e, dwar in-nisa u l-gwaljanza e, meta saret il-recast. Jina mħazba u kol dwar il-ħarsin ta' data din importanti ħafna u kol tiġa tkellim nafsi tilu dwar din u anka fil-rigward tal-kussjoni ta' ċittadinanza. Dak u kol jaqa taħt il-kompetenza tijak għal-inqas dan il-program. Rajna xi bidliet anka fil-kompożizzjoni tal-Komissjoni anka fuq dan is-suġġett u għalhekk aħna issa imħasbin dwar min ħajkun inkarigat minn dan is-suġġett. Kulħadd qed jgħidilna dawn huma punti essenzjali ħafna lek nixqu nafu minn ħajkun qed jitrattom issa dwar id-drittijiet tal-konsumatur, min ħajkun inkarigat mid-drittijiet tal-konsumatur. Anka il-liġi tal-kumpaniji hija kwistjoni oħra U ma nix inkuna eżattament fejn jitlu drittijiet fundamentali taħdan kollu. U l-Sinjura <clears throat> Jura va u t-internet kif se jaħdmu fuq ħafna minn dawn il-punti fuq livell ta' budget. Xej maw ċarezza għaw konfuzjoni u jina nix inkun faħjar eżattament x'numa prioritajiet. E, iġifri fid-DGs differenti, grazzi. Grazzi ħafna. Jina irċivejt eh, żewġ talbiet oħra għal-kelma l-onet Signora Gabriel. Grazie ħafna, Signor President jina u kol xtaqt nisħaq dwar l-importanza tal-program ta' drittijiet u gwaljanza u ċittadinanza, specialment il-program defni. Iva, emżon ta' simplifikazzjoni, imma il-simplifikazzjoni mandiġ tfisser li kunem nuqqas ta' koerenza u ta' vizibilità tal-istrument, jekk wieħed ħares lejn il-budget jara li qegħdin nonqsu minn 8 miljun fl-2013 għal aktar minn 30% tnaqisa il-figuri li għandijina huma korretti? Imbat, żewġ mistoqsijiet oħra, l-Kummissjoni kif se tipprevjeni il-vjolenza, kull forma ta' vjolenza fuq iż-żgħażagħ tfal u nisa e, meta hemm daqshekk naqis fil-fondi disponibbli. Imbagħad għandi mistoqsija oħra wkoll Hemm xi miżuri speċifiċi li ħajjittieħdu biex nippruvaw eh, nisimplifikaw il-formalitajiet amministrattivi u il-proċeduri biex wieħed jagħmel it-talbiet biex anka l-NGOs ikunu jistgħu jagħmlu proposti għal dan il-proġett defni. Kif qed tippjana l-Kummissjoni illi iżomm il-viżibilità tal-programm defni? Jiena nixtieq illi dan jinżamm għax kien ta' suċċess u popolari grazzi ħafna. Is-Sinjura Stevens imis issa. Grazzi ħafna, President. Għandi mistoqsija l għanet nibda billi nirringrazzja għall spiegazzjoni tijak eh, dwar il-program. Eh, il-program kien interessanti ħafna. Il-mistoqsija tija jadi. Sibtu għal budget seba separat għal organizzazzjonijiet li għedin jaħdmu ma' persuni per eżempju b'dizabilta minħabba illi dawn meta qabla ma' organizzazzjonijiet oħna għandhom ħafna valuri miżjud għandhom bżon, jista' jkun ikollhom bżon pereżempju interpretu li interpretu eh, għal persuni niqsin mismiħ jew assistenza ta' eh, forum differenti biex wieħed pereżempju jikteb ċertu affarijiet. Iġifieri jien qed nitkellem hawnhekk dwar spejjeż aġġustivi spejjeż żejta marbuta ma' persuni li għandhom diżabilità. Eh, dawn jixtiequ jipparteċipaw fil-programmi u importanti li jipparteċipaw f'dawn il-programmi anka minħabba is-soċjetà u eh, dawn huma suġġetti li jinteressaw il-kulħadd anka lil persuni b'diżabilità intom ħsibtu fiha di biex dawn ukoll ikun jisaw jinvolvu luhom jipparteċipaw għax ħafna ġrabi daw iridu jagħmlu tajjeb huma għall-ispejjeż eh, żejda illi ikun hemm U għalek fil-passat ħafna drabi ċertu proġetti ma ġewx mill-uwa il-nataw mm, preċedenza individu u entitajiet oħra li kellhom anqas pejjeż. Grazzi ħafna. Iva, kien hemm mistoqsijiet importanti ħafna dwar il-programm ta' ħidma nwali tagħkom għalhekk kien nixtieq nitlob il-sinjorina is-sinjura Miku issa biex tirrispondi hija dan ir-round. Nirringrazzjakom tal-mistoqsijiet tagħkom. Jiena naħseb illi il-programm u il-mod ta' kif qegħdin imnizlin il-prioritajiet jagħti figuri ċari dwar eh, l-ammonti ta' flus qegħdin imirati għal-liema għanijiet. Però jiena nixtieq ukoll illi nispeċifika illi jekk aħna ħanħarsu lejn eżempju il-programm Defni jew xi proġetti oħra irridu inħarsu lejn il-żewġ programmi flimkien kifet anka fil-kommenti tiegħi inizjali m'aħniex edin inħarsu Eh, biss lejn dak li kienem qabel, qabel kena eh, titlu Dafni u kena Mont ħdej Dafni. Issa għadin nitkellmu dwar il-programm Dafni u aċċess anka fil-programm tal-ġustizzja. Jek wieħed jaqqad dawn iż-żewġ programmi flimkien, wieħed jasal għal ammont li huwa aktar oli mill-ammont li kien hemm fil-snin li għaddew u taraw iċ-ċifri kollha anka meta daw jitluq ex post fil-rapport li ħana ħana tukom fl-2015. Il-loqsma kolla li inti semmejt, li intom semmejtu, dawn ġew indirizzati jew se jiġu indirizzati fil-programmi li aħna ippubblikajna jew li ħan ippubblikaw. Xtaqt ngħidilkom però ħaġa oħra, aħna e, eh, fassanna il-website għamilna l-informazzjoni disponibli għal kulħadd. Aħna morna fl-istati membri biex ninformawhom dwar il-programmi differenti. Intom ukoll intom dawk illi tippruvaw tinkoraġġixxu l-partijiet differenti biex jipparteċipaw. Jien għandi bżonn l-appoġġ tagħkom u għalhekk jiena ninkoraġġixxikom illi tikkuntattjawna anka te li tsemmu dawn il-partit speċifiċi biex tipparteċipaw uh, fil-programmi ma tistax inti, aħna ma nistax imorru u dimxie qasam partikolar u negdulu ipparteċipaw, aħna li nistaw namlu għan namlu fuq l-internet, nifirxu għaw nqasmu għakam jista' jkun u nittamaw illi Eh, illi eh, eh, dak li jkun jarom, aħna barra minnek għanna proġetti pilota li huma proposti minnkom u aħna nipruvaw illi nqablu dawn ġifiri il-programmi um, finanzjari mal proġetti pilota għax dawn huma importanti ħafna. U jina niftakar per eżempju il-piloti dwar it-taħriġ massur belingwi oħrajn u niftakar ukoll e, anka il-proġett pilota fuq il-lingwa ta' sinjali u aħna tajna l-appoċ u kontribuxxejna ma'kom biex nipruvaw e, naraw li dawn il-programmi jiġu implementati. Il-programmi għan nipruvaw namluhom sempliċi, e, effettivi għal beneficjari u importanti għalina kif tiġa qedtilkom. Aħna qabel konna ħames unitajiet differenti li ukoll qegħdin eh, nittrattaw affarijiet differenti, finanzi, il-finanzi issa qegħdin taħt direttorat wieħed ranġajna l-affarijiet biex ikonna gwida waħda l-applikanti kollha. U anka l-foro, il-formoli li jimtlow ikunu iktar sempliċi, mhux qed ngħid li aħna perfetti u li ma nistgħux nittejbu, imma qegħdin f'bidu ta' programm finanzjarju u nixtiequ nkunu nistgħu naġġustaw innu nuqqasijiet wara illi nkunu tajna daqatajn lejn dak li seħ fl-ewwel sena ta' implementazzjoni. Issa dwar iċ-ċittadinanza hemm naqra konfużjoni min qed jagħmel xiex fil-Kummissjoni. Aħna għandna għanna l-istur Avramopoulos eh, illi um, huwa um, il-komissarju illi għandu xaqsam mal programm ta' ċittadinanza. Fid-digita naħna ħankomplu eh, namlu dak li konna edin namlu konna u għadna namlu u naħdmu fuq id-drittijiet ta' ċittadini u il-programmi li aħna niddiskutu ma'kom huma dwar dan. Aħna e, fid digi Home niprofaw nitkellmu mal-kollegi biex niprofaw nirfinaw l-affarijiet imma l-portfolio tagħna fir-rigward tal-DG e, Justice ma nbidilx. il Com inbidel, Issa il-programm huwa taħt id-Digi Home taħt is-sur Avramopolis. Grazzi ħafna tal-attenzjoni tagħkom. Nixtieq nirringrazzak tal inti kont hawnhekk magħna biex tippreżentanna l ħidma tiegħek fuq il-programm, il-kumitat ħajkompli jistudja l-implementazzjoni ta' daw il-programmi u nixtiequ nirringrazzjawk il-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna huwa il-punt il punt Sitta programm tal-Unjoni Ewropea għal strumenti tal-finanzjar imma din id-darba fil gwar tal-OLAF u għalek għanna mana issa lil Johan Kow li huwa il-kap tal-unità tal-OLAF D5 natiħmerba għawek u ħaj prezentanna il-programm għal-2014 għal programm tal-iskambju assistenza u taħriġ għal protezzjoni tal-euro kontra li falsifikar taħt il-programm perikis tal-2020. U għalek kiena naddi il-mikrofonu li l-kalemi, grazzi li sur Albert, eh, grazzi Vice President, tassowa unur għalija u opportunità sabiħa ħafna għal uh, komissjoni li tippreżenta lil dan il-kumitat u lill onorevoli membri il um, uh, program ta' ħidma perikil tal-2020 u jiena nixtieq natikom ftit informazzjoni bħala sfond ta' dan il-perikils program u naqsam ma'kom xi speċifiċitajiet ta' dan il-programm um, annwali tal-2020 u 14 u anka il-programmi tal-ġejjini. Il-programm eh, Pericles huwa programm ta' skambju assistenza u taħriġ għal protezzjoni tal-euro kontra il-falsifikar dan seħ dan ġi stabilit b'regolament fl-2001 u ġiet stis għax Eh, dan l-ewwel deċiżjoni kienet qed tkopri l u tnejsa sal-2005 u GST um, għal-2006 ma u l-2013 permessa deċiżjoni oħra. F'Marzu ta' din is-sena fil-11 il-Leġislatura Ewropew adotta il-programm ta' ħidma Perikles l 2020 għal programm ta' ħidma tal-2014 u l-2020 pala parti mill-MFF u l-lat bażiku daħal fis-seħ fis-6 ta' April ta' din is-sena stess. L-applikazzjoni ta' dan il-regolament 30 huwa limitata l-istati membri li huma fiż-żona euro. Pala esten l-estensjoni ta' dan ir-regolament għada pendenti għada ma daħliċ fis-seħ għax baqa jisir ratifika ta' Renju Unit il-perjodu ta' qabel kellu dedikat 7 miljon ewra, euro ġifiri bejn l-2007 u l-2013. Il-program Perikis kien implementat b'suċċess saru 130 proġett bej wieħed u ieħor u 72 proġett oriġinaw mill-autoritajiet kompetenti tal-istati membri l-aktar dawk tal-infurzar tal-liġi u l-pulizija. Anka l-autoritajiet ġudizzjari u dawk tal-pulizija manka rappresentanti mill-banek nazzjonali u l-mint nazzjonali. Iwieħed u erbajn ġew inizjati mill-ewla fin-nifisom fil-perjodu tal-2007 l-2013 4300 mit eh, espert parteċipa fil-proġett u daw ġew minn 83 eh, pajjiż madwar id-dinja skont iż-żewġ evalwazzjonijiet li saħħom il-Kommissjoni fl-2013 u fl-2014 illi anka aħna samnijom maqom fil-parlament u anka mal-kunsil, il-programmi ta' qabel, il-programm ta' qabel kien effettiv u effeċenti kejja il-budget żgħar li kellu. Fil-fatt kellu kien l-iktar uh, programm zar fl-Unjoni Ewropea. Issa fil-programm tal-2020 għal eh, regola eh, Il-regolament 30-30 tal-2014 id-dedikat aktar, naqra aktar ftit aktar minn 7.3 miljon euro għal periodu ta' seba' snin u dan għalek għandu jiġi implementat mill-ewwel ta' jannar tal-2014 għal l-31 ta' Diċembru tal-2020. Il-programm jiġilet kontra il-frodi u l-falsifikar biex insaħħu il-kompetittività tal-Munita Ewropea u anka biex ikun hemm sostenibilità tal-finanzi pubbliċi. Il-programm ġi modernizzat, simplifikat u specialment fil-rigward tal-ispejjeż um, għal beneficjari anka hemm eh, azzjonijiet eliġibbli li ġew um, introdotti mill-Leġislatur Ewropew. Ir-regolament għandu fih ukoll dispożizzjonijiet eh, imsaħħa fuq il-monitoraġġ evalwazzjoni u il-rekwiżiti tal-rapportar minnaħa tal-Kummissjoni u bbażata iġifiri fuq rapporti li jintom tirċivu mill um, dawk li benefikaw mill-lotijiet. Dawn ir-rekwiżiti huma importanti ħafna u għandhom jiprovdu lill-Parlament u lill-Kunsill baktar informazzjoni rego, eh, regolari u dettaljata fuq eh, il-dettalji ta' dan il-programm Pericles. Il-programm għandu kol dispozizjonijiet fuq lati delegati għal-Kummissjoni. Mela kif huwa implementat il-programm skont il-lat bażiku legali, il-Kummissjoni għandha tadotta il-programm ta' ħidma annwali u fil-fat l-ewwel programm ta' ħidma ġi adottat mill-Kummissjoni f'Mejju ta' l-2014. Il-Kummissjoni qed timplementa da xogħol il dal programm annwali fuq il-bażi tar-regolament permezz ta' otijiet u azzjonijiet pubbliċi u id-dedikat prioritajiet speċjalment li jagħtu li jimmiraw ir-reġuni li huma ta' teddida fil-protezzjoni tal-Ewrof ta' kandu xaqsama falsifikazzjoni. Issa l-azzjonijiet il huma finanzjati huma azzjonijiet li huma msemmijin fil-atti bażiċi ġifri aħna naħdmu flimkien mal-awtorijiet kompetenti, l-esperti, permezz ta' konferenzi, xi workshops ta' taħriġ, taħriġ, programmi ta' taħriġ, eh, skambju ta' personal, studi u attivitajiet li jisiru ġewwa l-Unjoni kif ukoll barra minna niġi għal dik għal dak il-punt iktar tard. Il-programm manwali għall-2014 ikopri ammont ta' kważi 925.000 euro u bazat fil-programm ta' ħidma 14 er, fuq il-Perikli Strategy. Dan huwa dokument li sar fl-esperti tal-Unjoni Ewropea fil-kamp ta' falsifikar, pulizija u istituzzjoni finanzjarji wkoll banek ukoll mill-Bank Ċentrali Ewropew u mill-Europol u koll iġfri aħna diskutejna il-prioritajiet fiħdan fih dan Perikles u bl-esperti u niddeċidu fuq x'inhuma l-iktar teddit li għandu xaqt li hu marbut ma' situazzjoni ta' falsifikar ġewwa l-Unjoni Ewropea u barra mill-Unjoni Ewropea. F'dak għandu x'tasemma l-Ewro ovvjament. Il-projtajiet li li jisħu fuq il-programm 2014 huma prioritajiet li għandhom xjasmu ma dawk l-istati membri li fil-fat veru hemm il-prediction u distribuzzjoni li jippreżentaw it-teddida it it teddida aħna nifukaw ukoll fuq ir-reġjun tal-Ewropa, fuq in-naħa tax-xlok tal-Ewropa, in-naħa Baltika kif ukoll it-Turkija bħala pajjiż kandidat li hu, u anka erja fejn hemm teddida speċifika fuq il-protezzjoni tal-euro. F'dak kendu x'sama falsifikar. Mbagħad bħala reġjun immirat ukoll għandna l-erja tal-Magreb fejn aħna naħdmu flimkien mal-awtoritajiet ta' Franza u l-Italja biex nimmiraw dak ir-reġun partikolari fejn hemm distribuzzjoni speċjali ta', ta muniti u ta', u ta flus li huma falsifikati. u wkoll nimmiraw eh, l-Amerika t'isfel bħal peress li Kolombja hija daqsxejn l kim seħa hotspot qed jgħid il-kellim f'dak li għandu x'jaqsam ma' falsifikar tal-euro eh, u dal-attivitajiet ta' falsifikar huma imħaltaw wkoll mal-falsifikazzjoni ta' dollaru li huma pakket sħiħ ta' falsifikar ta' denominazzjonijiet f'dawn offizi u reati organizzati bħal ħasil ta' flus u traffikar ta' kokaina f'dak ir reġun u għalhekk aħna għandna il-Kolombja bħala mira tagħna bħala reġjun speċifiku fejn għandna wkoll taħriġ l-awtorità tal-pulizija biex jiffaċċjaw il-problemi. Issa, x'inhu l-output sissa tal-implementazzjoni tal-programm manwali tal-2014 aħna kif tafu għedin bħalissa għana nofsi sena iktar li għaddit f'dak li għandu mal-implementazzjoni tiegħu għanna problemi għanna l-ewwel sejħa ta' 600.000 euro għal-otijiet u l-ewwel skadenza deadline għaddiet fej aħna rċivejna erba' applikazzjonijiet u tlet applikazzjonijiet minnhom ġew motija qotja u hemm applikazzjoni oħra li ġejja mill-Pulizija ta' Spanja l-autoritajiet polizieski ta' Spanja biex f'dak li għandu xaqsam attivitajiet ta' bini ta' autoritajiet fil-Amerika t-isfel biex niproteġu l-euro f'dak il-reġjun f'dak li għandu xaqsam ukoll mal-istituzzjonijiet finanzjari hemm applikazzjoni għal-otja franċiża li ta' għal-Polizija Ġudizzarja Franċiża li kopru studju għall-atturi fi Franza imma wkoll barra minn Franza li jaġixxu fuq ir-reat ta' falsifikar u x'inhu wara daw id-distribuzzjonijiet id-networks ta' distribuzzjoni fi Franza mbagħad fl-aħħar mhux l-inqas għandna eh, iffinanzjajna proġett Taljani mill-Ministru Ministeru Taljani dwar l-Ekonomija u Finanzi l-mira tagħhom huwa skambju ta' personal f'dak li għandu x'jaqsam ma' reġjun tal-Magreb flimkien ma' rappreżentanti wkoll ta' Spanja u Franza. Il-parti l-oħra tal-proġett huwa moti fuq huwa relatat ma' relazzjonijiet dedikati fej jittieħdu inizjattivi il-procure actions ngħiduna fej għandna kontrattu kontratt biex kontrattu li jorganizza seminars apposta daw is-seminars u workshops jiġu organizzati bil-partiċipazzjoni ta' technicians u esperti apposta mill-Bank Ċentrali Europol Bank Ċentrali Ewropew u l-Europol u l-Kummissjoni wkoll twetta dawn il-procured actions bil-mod għall azzjoni li ġejjin. Aħna qed norganizzaw fuq il-post workshops għall autoritajiet ta' Turkija, peress li Turkija hija pajjiż li fil-fatt sa' ċertu mod tirrappreżenta teddida e, għal falsifika tal-euro. E, Turkija hija pajjiż kbir, allura dik ir-raġuni għaliex qegħdin inħossu li huwa fil-waqtu flimkien mal-esperti tagħna u għabbażi ta' dan din il-verifika norganizzaw workshop bħal dan fil-xhur bikrin ta' sena d-dieħla u fit-Turkija qed norganizzaw ukoll flimkien mal-Bank Ċentrali Ewropew u l-Europol it-tielet konferenza internazzjoni it-tielet konferenza internazzjoni ġewwa Frankfurt fuq il-protezzjoni tal-Euro u l imsiħ bil-parteċipazzjoni tal-imsieħba kollha interessati fuq il-festival u fl-aħħar mhux l-inqas għal darbora qed nippruvaw nagħtu eh, taħriġ dedikat fil-wieħed mill-hotspots tal-falsifikar fil-Kolombja, l-erja ta' tali fil-Kolombja fejet natu taħriġ fuq il-post, issa għal-futur, xinu it-triq għal-futur. Tixtiq tkunu ta' fuq il-protezzjoni tal-euro fil-program Pericles hija permezz tal-President tal-Komissjoni hija trasferita mill-Olaf għal DG Ekfin biex tixpruna l-azzjonijiet kollha f'dan ir-rigward għal taħt DG wieħed f'dak li għandu xieqsam mal illi niproteġu l-euro, issa l-Komissjon, il-Komissarju tagħna huwa Moskovici u Direttur Ġenerali tagħna allura sa dan inbidel minn Digi Olaf għal Digi Ekfin hemm dan il-trasferiment f'dak li għandu x'aqsam politika mill-5 ta' Novembru issa għanna dawn dan it-tibdil fl-organizzazzjoni u għedin u samil l-ewel u dan kollu jibda juhu seħ sam l-ewel fl-ewel ta' jannar. Il-Komissarju Muskoviċi sar responsabli kol protezzjoni ta' l-euro kontra falsifikar f'daw il-programmi. Għan suktaw bl-implementazzjoni tal-monitoraċ tal-programm 2014 ovvjament taħna u kol bħala t bażiċi tajniekom rapport elaborat annwali fuq l-implementazzjoni tal-programm ġdid 2014 u bil-bidu tas sena 2015 dan huwa maħsuf taħt l-artiklu 13 tagħna u nissuktaw bi diskussjonijiet fuq fiħdan il-grupp espert dwar il-falsifikar biex noħorġu għal pożizzjoni aħħarija l-2015 fl-aħħar mill-aħħar nkomplu nixprunaw un pressjoni u nitolbu ir-Renju Unit biex jarritifikaw l-estensjoni tal program li għanna bħalissa għall-2020 għall-istati membri li mumiex tal-Unjoni Ewropea daw parteċipaw u kol fi programm preċedenti b'mod veru ta' suċċess u aħna nixtiequ ir-ratifika minnaħa tal-Parlament Britanniku biex ikunu jidħlu biex il-finanzjament joħroġ kemm jista' jkun u nirringrazzjawkom tal-attenzjoni tagħkom. Grazzi ħafna tajt il-President dak kien studju rapport komprensiv ħafna, sissa ma qed nara l-ebda mistoqsija, allura nirringrazzjak ħafna eh, fuq tal din informazzjoni u ta' dal-programm aħna nkomplu insegwu dan ix-xogħol il-qudiem, grazzi ħafna. Mela. Il-punt li jmess fuq din l-aġenda huwa il-preżentazzjoni mill-Kummissjoni tal-Grupp ta' ħidma l-2014 u l-finanzjament tal-programmi tal-Unjoni Ewropea l-istrumenti ta' finanzjament f'dak li għandu xaqsam mal-Fond ta' Immigrazzjoni u l-Fond ta' Sigurtà Interna il-Fond tal-Migrazzjoni, l azilu u Integrazzjoni, il-Fond ta' Sigurtà Interna, il-Fond ta' Sigurtà Interna, Kooperazzjoni tal-Pulizija. Allura bħala mistiedna għanna il-Sinjura Saigen, Sigen, Sigan, et jgħid il-kellim, li hija id-direttur ta' DG Home, Inti ħad tippreżenta daw it-tlet programmi u għandek il-kelma, Sinjura. Grazzi ħafna, President, u l-għara nofsnar tajjeb il-kulħat l-onorevoli membri tal-Komitat Libe. Jina kontenta li ninsab fostkom illum biex nitkellem fil-qosor fuq il-programmi li semmejtu. Et nitkellmu fuq programmi annuali għal-2014 fuq kwistjonijiet tal affarijiet interni. Issa, Intom diġa kelkom prezentazzjoni fuq eh, Home Affairs Funds dwar il-programmi nazzjonali. Intom tiftakru il-żewġ fondi tagħna li saru biex, biex jgħinu il-politika tagħna bejn l-2014 u 2020 dak li għandu xasamma migrazzjoni, azil u integrazzjoni u l-fond dwar frontieri esteni u viza. U l-eżitu dwar li huwa immirat fuq il-politika fl-istess ħin ikun flessibli eh, u jkun ferm iżjed eh, flessibli bħala strument finanzjarju necessarju naħdmu ħafna nimraw biex dwar kif naslu biex konna rizultati u naslu jkollna biex riżultati fuq livell ta' Unjoni Ewropea. Dawn il-fondi jista' jkunu ġestiti finanzjarjament b'żewġ modi permezz ta' programmi nazzjonali, permezz ta' mod ta' ġestjoni nazzjonali fej il-flus jiġu trasferiti lill-Istati membri wara l-approvazzjoni tal-programm multijanwali u dan jiġi ġestit mill-Istati membri responsabbli l-autorità tal-Istat membru f'dak li għandu xtasam l-State of display li jkun ġie prezentat fl-laqat preċedenti u ġestjoni ċentralizzata ġifri l-Kummissjoni tiddeċiedi li ma azzjoni għandha tiġi għandha tingħata fondi f'liema stati membru u liema organizzazzjonijiet u mbagħad tal-fondi joħorġu direttament eh, u jiġu validati mill-programmi multianwali. Nirrid nisħaq illi fl-arkitettura ġdida ta' dan il-direttorat il-programmi multijanwali huma ddisinjati minn perspettiva multijanwali għandek azzjoniet sal-2014 li għandhom ikollhom e, e, rabta e, mal-pjanijiet u l-programmi futuri. L-adozzjoni tal-programm addizzjonali tal-2014 kien pjuttost ta' sfida għax da daħħal miegħu l-adozzjoni ta' regolamenti bażiċi wara li ħarġu minn negozjati finanzjari imma il-Kummissjoni ħarġet bi tliet programmi multijanwali għall-ISF għed nitkellmu fuq il-frontieri esterni u viza l-kooperazzjoni tal-Pulizija u ħareġ ammont ukoll ta' madwar 100 miljun euro dan, dan fetaħ it-triq biex nibdew nwieġbu għal ħtiġijiet wiesa tal-Unjoni. Allura f'konsultazzjoni ma' stati membri u da sar fil-qafas ta' dialogi ta' politika tistgħu tiftakru forsi li meta diskutu diskutejtu la fejt kif huma fil-programmi nazzjonali wieħed mill-punti interessanti ta' informazzjoni li ħareġ kien li għall-ewwel darba aħna użajna l-istrument għall-ewwel darba kif ġi disinjat fondi ġodda għal dialogi ta' politika ġifli niltaqgħu ma' stati membri biex nitkellmu fuq prioritajiet multianwali u l-istrateġiji tagħhom għas seba' snin li ġejjin. Immanka fil-qafas tal-preparazzjoni tal-preparazzjoni tagħhom ma' programmi nazzjonali u biex niffaċilitaw inħaffu il-round ta' xogħol li jiġi wara aħna kellna dawn il laqgħat u użajna din l opportunità biex nitkellmu ma' stati membri biex naraw x'tip ta' proġetti għandhom f'moħħhom li jkunu ta' interess għalihom u x'inhuma dawk il-proġetti li jkollhom valur miżjut għall-Unjoni Ewropea. Il-prioritajiet tagħhom allura ki għażluhom fid-dawl tal-prioritajiet tal-politika tagħna tad-direttorat u l-ħtiġijiet li għandna bħalissa. Hemm it-tielet element li nixtieq nispjega li huwa dwar x'kienu għalina l-affarijiet, l-aspetti, elementi li ġew konsidrati fil-preparazzjoni tal-programmi eh, annwali. U hawnhekk flokman il nirrapo ovvjament għana ikkonsidrajna il-valur mizju tal-Unjoni Ewropea. Iġifiri li jkollna dimensjoni qawwija Ewropea, azzjoniet nazzjonali u prioritajiet li affettwaw l-Unjoni Ewropea kollha kemm kemmi. Punt ieħor kien il-komplementarjetà tal-programmi nazzjonali tal-Istati membri f'dak li għandu x'jaqsam ma' mekkaniżmu li jintuża hawnhekk fuq ideologi, dialogi ta' politika hawnhekk diġà qed nitkellmu fuq programmi nazzjonali futuri u għedin niġbru l-informazzjoni flimkien biex nkunu f'pożizzjoni biex niverifikaw wara din il istani sens ta' komplementarjetà ta' dawn il-programmi. Importanti element importanti ħolju ġdid inizjattivi eh, multinazzjonali f'dak li għandu xaqsam ma' aġenziji, eh, qegħdin naħdmu flimkien mal daw l-aġenziji kollha, din dan u element importanti din dan il-ħidma flimkien f'dak li għandu xaqsam ma' politika. Elementi uħor u għad dimensjoni esterna esterna, inflazzjoniet li nieħdu dwar ma' pajjiżi terzi u komplementarjetà ma' strumenti li huma finanzjati mill-Unjoni Ewropea wkoll bħal fondi strutturali, speċi minn dawk reġjonali u strumenti ta' azzjoni ta' relazzjonijiet esterni biex naraw ukoll il-kwistjoni ta' komplementarjetà huwa huwa e, qawwi ħafna issa fis-sens ta' fondi li natu li niddeċidu. U fl aħħar element ta' għajnuna ta' emerġenza x'dan huwa importanti wkoll fil-programmi e, multijanwali u ħan nitkellem fuq fit minn id-diskors tiegħi. Forsi aħna tikon ftit eżempji illi aħna e, biex nassiguraw li ju u dawn huma aċċessibbli għalikom qegħdin fil-website tagħna kull informazzjoni li għandkom bżonn natuwilkom u ħan nagħtikom tliet eżempji koll l-ammonti biex nurikom Eh, natikom eh, ċertu informazzjoni fil-kamra. Mela, eh, fuq il-font fuq il-font ta' integrazzjoni it-total għal-2014 huwa 27.4 miljuni li 25 huma għal-għajnuna emerġenza u l-bqija huma l-azzjonijiet Ewropej. Eżempju li jiena natikom kieku huma proġetti azzjonijiet l-ewwel qabel kollox wieħed li huwa interessanti ħafna biex nidentifikaw u li jipromuovi l-aħjar prattiċa fl-azil huwa l-identifikar taħtiġijiet eh, speċjali, speċjalment tfal u nisa, aċċessa għajnuna legali u, u informazzjoni proċedura bxejn u integrazzjoni ta' persuni li jibbenefikaw minn din la protezzjoni internazzjonali. Eżempju interessanti ieħor huwa proġett pilota programmi proġetti eh, pilota għal-futur u kampanji ta', ta informazzjoni biex aħna niprevjenu riski u periklu li jiġi minn min migrazzjoni regolari minn pajjiżi hawnhekk għandi żewġ eżempji bil-ħaq edin nuru koll jett nikoperaw fl-implementazzjoni ta' daw l-azzjonijiet fl-imkien ma' organizzazzjoniet bħal l-IOM u l-UNHCR l-ewel wieħed man Niger u t-tieni proġett li, li se jisir fl-Etjopja u Sudan u jkun ġestit mill-UNHCR u għannek għanna eżempju għall-implementazzjoni tal-azzjoniet illi ġew maħsuba mit-Task Force tal-Mediterranean f'komunikazzjoni tal-Unjoni Ewropea biex jiġu implementati fis-segwitu tad deċiżjoni dwar li ma huma il-ħidmiet prinċipali għax-xogħol futur kif identifikat minn Task Force jisima Mediterranean. Proġett interessanti huwa fuq ir-ritorn sigur u l-integrazzjoni ta' vittmi ta' trafikar fi bnedmin għall-2014 l kienet li namlu fl-Albanija, il-Marokku l-Ukrajna u jina ħansemmi għawnek eh, fl-amnif imma dan u eżempju ta' istrument ġenerali li huwa pjuttost innovattiv li jismu Mobility Partnership Facility. Huwa cross-cutting illa li naħan semmi hawnhekk il dan huwa proġett illi jinsab fil-programmi annwa nazzjonali annwali tal-2014 dak li għandu mhux għall-ażilu integrazzjoni biss manka fil-frontieri esterni u kooperazzjoni tal-pulizija u kifet ngħid dan huwa strument innovattiv. Għaliex? Dan huwa appoġġjat minn daw il-fondi kollha biex ikun flessibbli u lesti biex jagħti għajnuna lil pajjiżi li qed jaħdmu magħna fuq il isħubiji ta' mobilità u li jaqsmu magħna l-aġenda dwar mobilità. Iġifri kell oħra fuq l-implementazzjoni fuq dan l-approċ globali u mobilità u biex nżidu fil-kooperazzjoni. Fuq Eh, dwar il-frontieri esterni u viza il puntu huwa kważi 15.7 miljuni, 8.9 għal eh, għal frontieri esterni u il-kumplament tal-għajnuna ta' emerġenza biex natikom ftit eżempji li huma inklużi f'dan il-programm manwali. Dawn mal-proġetti li għandhom xjaqsmu mal-mekanizmu ta' evalwazzjoni ta' Schengen, l-Eurosur, il-kooperazzjoni bejn l-istati membri hija waħda mill-eżempji per eżempju li nappoġġaw it-tip ta' kapaċitajiet tekniċi minna tal-istati membri biex jidentifikaw ehm, bastimenti żgħar, kooperazzjoni reġjonali fuq l-amministrazzjoni tal-frontiera bejn istati membri u pajjiżi terzi. U għalhekk huwa ferm importanti għaliex hawnhekk konna programmi ta' taħriġ reġjonali, informazzjoni biex insaħħu kol iskambju ta' informazzjoni u anki insaħħu it-ħejja ta' expertise tekniċi li huma importanti ferm meta aħna qed nindirizzaw il-kwistjonijiet marbuta mal-amministrazzjoni u l-ġestjoni tal-frontieri. Il-programm ta' ħidma għas sigurtà interna, ta' Miniza din dan jammonta għal 49 kważi 50 miljun euro mingħajr ma jkun hemm allokazzjoni għall assistenza ta' emerġenza u l-proġetti u eżempji ta' proġetti dawn għandhom jaqsmu mal-promozzjoni ta' kooperazzjoni ta' nfurzar tal-liġi fuq uh, reati kriminali li niġildu ċiberkriminalità u anke abbuż uh, eh, sessuali, appoċ il-ċertu networks Ewropej li intom tafu bħal Atlas, jew inkella l-komunikazzjoni strateġika u t-tim ta' konsulenza, attivitajiet fil-qafas tal-ċiklu ta' politika mill-2014-2017, ċertu eżempju ta' akwist fuq it-traffikar tal-bnedmin, attivitajt ta' komunikazzjoni bħal l-Eurobarometer fuq kien ta' Kif ukoll appoċ għal mekkazmi ta' kapacitajiet. Issa rigward l-implementazzjoni intom innotajtu li il-programm ġi adottat fil-binu ta' awissu u għalek għadu maddix ħafna żmien. L-azzjonijiet kienu ġew imbasra tielet u raba kwart u għalek sabiex wieħed l-implementa dawn il- punti ovvjament hemm is-seħi tal-offerti hemm ftehim ta' negozjati U da kollu qed da kollu għaddej, diġa' verifikajna l-affarijiet li qegħdin fil-programm daw ġew imneda u jisabu f-stadi differenti ta' implementazzjoni. U allura raħna sar nagħmlu da kollu li nistgħu sabiex bekk inkun nistgħu nagħmlu dan mod kemm jista' jkun. Nixinnala issa issa f'termini ta' preżentazzjoni nixinnajt xaħġa xi ħaġa fuq l-assistenza ta' emerġenza għaliex din hija parti mill-programm annuali ta' ħidma u dawn huma żewġ fondi li semmejna, importanti li nsemmu għaliex pagaragun ma' mekkaniżmi ta' qabel dawn qed iwasslu għal xi tibdiliet, dawn it-tibdiliet għandhom lan li simplifikaw mill-ġdid u anki li jagħmlu dawn l-istrumenti aktar tajb faċli biex tużom, sabiex anki jwieġ aktar malar mod aktar effettiv għal sitwazzjonijiet li u anki fuq dik li pressjoni migratorja u anki elementi oħra li għandhom x'jasmu sigurtà interna. L-ewwel element importanti ili l-assistenza tista' tammonta għal 100% tal-nefqa eleġibli u t-tini wahda edha jem sabiex tiffaċi li tew t-semplifika il-proċess l-istati membri sabiex bekk ikun jistaw jużawa mandomx irridu jirrevedu il-programmi tagħhom anki sabiex jirċivu l-assistenza tal-emerġenza. Din hija parti mill-ħidma annwali, programm annwali, u mbagħad hemm il-passi li jmiss Pero proċedura kolla kemmi aktar faċli dan għaliex revizjoni tal-programm nazzjonali eh, ikun pjuttost diffiċli. Hemm ukoll differenza fil-ambitu fil-kamp ta' applikazzjoni li ġiet imwessa taħt il-fondi ta' solidarjetà dan kien issa iktar dejja hemmhekk kellna tnikvelu dwar l-isprossibilità ta' dimensjoni esterna anke għal dik li l-assistenza ta' emerġenza u il- ISF Police tal-2014, pero da mux meqjus, pero bla dubju ser jiġi pjanata l-2015. Differenza importanti oħra ili qabel il-periodu ta' implementazzjoni għall-assistenza ta' emerġenza kienet ta' periodu ta' sitxur u issa ser ċaktar tiġi fissata fil-plan ta' pjan ta' ħidma Eh, għall-2015 u din ser tkun hemm għal 12 xahar. għandhom aktar żmien li stati membri jimplementawha. Il-nefqa eh, ta' appoġġ li tiġi imdaħla qabel ma toħroġ il-talba għall lotti tal-assistenza din ukoll qiegħda hemm u din x'aktar xtieħu il-forma ta' grant li tingħata lill-Aġenzji tal-Unjoni Ewropea L-ammont allokat, ġifri jekk intom ser issaqsu għalfejn dan l-ammont huwa dan li ju mhux ieħor għal 2014 l-ammont ġi deċiża bażi ta' l-analiżi dwar il ħtijġa u l-esperjenza li kellna minn snin ta' qabel ġifri l-2014 għadha partikolari minħabba l-adozzjoni tardiva, però ser isservi bħala test għall-2015. Sabiex natikom ċifri għal l-ISF għanna 6.8 fil-mija aħna konna Aħna ġejna kontatjati minn numru ta' stati membri sissa l-Italja, l-Greċja u ċipru, dak li nandu xieqsam ma' l-assistenza ta' emerġenza, kena talba formali edha fuq il-mejda, talba li saret minn ċipru. U din it-talba ser tiġi evalwata mill-servizzi tagħna ser nidu konsiderazzjoni il-kriterju ta' konformità, kwalità tal-proposta, l-cost effectiveness u anki il-valur miżit li l-Unjoni Ewropea. Wara din l-evalwazzjoni mbagħad inkun nistgħu nimxu l qudiem bil-passi miss. Immigrazzjoni u integrazzjoni Ewropea din tammonta għal 25 miljun euro bosta stati membri talbu għal assistenza ta' emerġenza fosto nisibu l-Italja, l-Greċja, Franza, Ċipru ammont ta' toli ta' 23.1. Għalek aħna ġina formati li hemm applikazzjonijiet oħra għalek bħalissa qegħdin għaddim il-proċess li nevalwaw anki dawn eh, skont il-kriterji tagħna u anke nieħdu l-passi li nies dawn, din hija l-esperjenza tagħna fl-2014, din hija kienet esperjenza tajba biex anki nkun nistgħu nħejju għas-sena li ġejja għalkemm rridu neżaminaw ukoll sitwazzjoni differenti li hemm. Ittama li jiena anzi nista' ngħidlek li fiduċjuża li ser ikun hemm ukoll informazzjoni għalikom rigward il-programm ta' ħidma għal 2015. Pero din kienet l-ewwel opportunità biex nitkellmu dwar il-programm ta' ħidma tal-2014. Grazzi ta' sew, jina l-esta li nkun nista' nindirizza ċertu kommenti jew mistoqsijiet. Thank you very much, Mrs. Tigan. Grazzi ta' sew, aħna għanna zewġ persuni xtiju jitkellmu, għanna il sinjura Ziper mill-grupp tal-SND. Grazzi ta' sew, Signora President. Jina nishti naddi għal-mistoqsija fuq id-definizzjoni aktar milli mistoqsija fuq il-programm innifsu. Din id-definizzjoni torbot ma' l-programm kif dan qed jiġi użat. Mo speċifiku, fil-Ġermanja l-bira ħahna ikkommemorajna l-25 anniversarju mill-waqt mill-ħajt tal-ħajta Berlin u biex wasalna mek nis mitu tilfu ħajjitom mitu fuq il-frontiera u taw ħajtom biex jippruvaw iħallu eh, l-eksonjoni Sovjetika. Sa f'dan il-kuntest meta niġu għal programm ta' sigurtà interna u anki il-programm ta' azil u migrazzjoni li inti semmejt, aħna irqet ikonna nidġildu kontra il-reat ta' traffikar tal-bnidin. Issa fil-kontest il-Kommissjoni għanda xi definizzjoni ċara bejn in-nies li qegħdin jitraffikaw u il-persuni li jamlu kontrabandu. Meta aħna nitkellmu dawn iż-żewġ definizzjonijiet, il-Kommissjoni dejjem tbassar organizzazzjonijiet kriminali jew anke jħarsu l organizzazzjoni oħrajn. It-tielet net. Meta refuġjati, pereżempju mis-Sirja, eh, jużaw l-organizzazzjonijiet ta' traffikar tal-bniedem, dik il-każ huma jitqisu bħala eh, kriminali jew le X'inhi l-perspettiva tal komissjoni Sa nagħti il-kelma l membru mill-grupp GUE. Grazzi tassew. Jiena hawnhekk se niċċed l-attenzjoni tiegħi fuq eh, il-kwistjonijiet li tfaċċaw meta konna tinħejju l-MFF. Il-Parlament Ewropew stabilixxew il-ħtieġa biex ikun hemm bilanċ bejn il-politika ta' ażil, integrazzjoni u anki l-politika li jina kikun id-diskrivja bħala sigurtà, politika bazzata fis sigurtà jew inkella li namlu aktar b'saħħtu nsaħħu l-frontieri tagħna. Rajna ħafna eżempji ta' sigurtà fuq il-frontiera, però smajt inqas affarijiet meta ġejna l-kwistjoni ta' integrazzjoni jew inkella stalazzjoni mill-ġdid biex ngħidu hekk. Waħda mill-innovazzjoniet prinċipali ta' dawn il-programmi i finanzjament mill-aspett ta' pajjiżi terzi. U jina hawnhekk għandi dubji meta niġu għal dan. Ma partikolari meta aħna nieħdu konsiderazzjoni l fat li għandna pajjiżi bħas Sudan u l-Etjopja bħala parti minn dan il-programm fejn l-immigrazzjoni u kwistjonijiet relatati f'ħafna drabi huma illegali f'dawn il-pajjiżi, il-persuni mhux qegħdin jingħataw l-informazzjoni dwar ir-riski li qed jiġu involuti jew li hemm. Huma ġili qed jirriskjaw ukoll ħajja tagħhom stess u għalhekk għandna diffikultà hawnhekk meta niġu mbagħad tal-Ukrajina, l-Marok u l-kwistjoni tal-traffikar tal-bnedmin. Xtib ta' fejqet qiegħed il-drittijiet um, tal-bniedem f'daw il-programmi u meta wafu tal-programmi f'dawn il-pajjiżi, x'tip ta' sistemi ta' monitoraġġ qed jużaw biex jaraw li drittijiet tal-bniedem u drittijiet fundamentali din jiġu mħarsa. Inti tkellem dwar il-tisħiħ tal-kapaċità tal-istati membri biex jindirizzaw eh, eh, il- l-imbark ta' dawn l-immigranti anke li għanna din il-problema fil mediterranu kol, daw il-persuni li eh, jispiċċaw jaharbu eh, jaħarbu mill-pajjiż tagħhom fuq dawn id-dajes u 85% ta' daw il-persuni li jaslu jkunu tifittxu għażil bil-kontra ta' l-immigranti u dawn jammontaw għal 80-85% minnhom huma daw persuni qed ifittxu l-għażil Aħna lek irdu nassikuraw li id-dritt ta' azil qed jiġi rispettat. Mo partikolari fejn daw in-nies verament huma persuni qed ifittxu għażil ta' veru. Aħna għandna wkoll osservatorji Ewropej għal frontieri domestiċi westerni. Inti tkellimt dwar l-informazzjoni li l-Kommissjoni għandha u li l programmi jixet l-attenzjoni fuq il- l-lotja li kunem li siru studju u aħna nafu wkoll id-diffikultajiet li l-Kummissjoni għandha biex tikseb informazzjoni li wieħed jista' jserraħ fuq anke minnaħa tal-Istati Membri, inti għat li din ser tkun parti mill-programm tal-2015 li nisma' kemm xi aktar dwar dan. Issa għandna persuna li tixtieq titkellem oħra, sinja poġabalas mill-grupp tal ħodwar Grazzi tassew. Jina persuna ġdida fil-Parlament, u anki dawn l-istrumenti finanzjari ma pjuttost ġodda għalija. Meta nħares li dokument u anki nisma dak li eh, nota attenta dak li smajt, eh, ġewni xiftit mistoqsijiet magħhom x'ngħidu meta niġu għall-assistenza ta' diżastru. Nasab dak li qed titkellem dwaru hija xi ħaġa hija għajnuna li tista' tiġi użato anke meta jkun hemm kriżijiet kbar meta refuġjati jkollhom imorru f'pajjiż ieħor. Pero kiena fimt il-kommenti tija, kawna kett titkelmu dwar flus li jmur f'pajjiżi Ewropej li jkunu din jiffaċċjaw influss migratori kbir. Ma nafx hekk fimtekx tajb iżejjed, u għalhekk nixtieq nifhem aħjar is-sitwazzjoni x'inhi. Meta nitkellem meta nisma' dwar l-assistenza, għajnuna l-assistenza, f'moħħi jiġuni pajjiżi barra l-Unjoni Ewropea, ġifri meta jkun hemm sitwazzjoni verament essenzjali. Naħseb mhux qed ngħidu biżejjed, eh, mhux qed ngħidu biżejjed biex niprevjenu daw id-diżastri. Xi ngħidu biex eh, inwaffqu sitwazzjonijiet biex eh, dawn is-sitwazzjonijiet jifqu fejn in-nies ma jkollhomx għalfejn iħallu l-pajjiż tagħhom nitkellmu kol dwar situazzjoni tal-arar, etna naraw ħafna aktar rifuġjati minħabba daw tip ta' elementi, minħabba l-kondizzjonijiet ta' ħajja tagħhom qed isiru impossibbli. Dan iwassal ukoll l-aktar konflitti u anki iġel persuni biex jħarbu minn djaru. U għalhekk ma nafx dan l-istrument ta' finanzjament kellowx x'jaqsam ma' xogħol preventiv sabiex bekk aħna nevitaw it-tipi ta' diżastri li jwaslu biex u situazzjonijiet diffiċli fil-frontieri tal-Unjoni Ewropea u fiħdan eh, l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea stess. Is-Sinjura Laura Ferrara tixtieq titkellem mill-grupp tal-EFDD. Grazzi tassew. Jina kontet nistaqsi jekk ux edin jisiru kontrolli fuq dawn il finanzimenti sabiex bekk ikun hemm verifika u naraw jekk il-lanijiet għalfejn dawn il-finanzjamenti jkunu ħarġu jaqblux ma' riżultati li jinkisbu. Jina Taljana u fl-Italja jaslu u komplu jaslu numru ta' eh, finanzjament għall-għajnuna tal-azil, għall-rimpatrazzjoni. Pero xorta waħda għadna f-situazzjoni ta' emerġenza u ta' krizi għawija. U għalik qed nistaqsi jekk l-anijiet u miex tajbin għal dawn it-tip ta' finanzjament, hemm xi tip eh, ta' distak ta' differenza bejn lan ta' dawn il-finanzjamenti u mbagħad ir-riżultat li qed jinkiseb. Grazzi. Grazzi tassew. Mela, nerġa' nagħtik il-kelma mill-ġdid sabiex bekk tkun tista' twieġeb eh, dawn mistoqsijiet u anke forsi tagħti xi kummenti ta' konklużjoni. Grazzi tassew. Jena naħseb li waħda mill-affarijiet l-aktar importanti u nixtieq nerġa' nirrepeti mill-ġdid ili hawnhekk aħna qed nitkellmu dwar programmi annwali għal 2014 li ma jistawx jitqisu mod strast u ma jridu jitqiesu b'mod komplementari mal-flus li għaddejjin minn oqsma oħra, minn rotot oħra li għaddejjin il programmi nazzjonali li l-istati membri edin jippreżentawna u li ser jiġu adottati minnaħa tal-Kommissjoni u li ser jiġu implementati u daw ser ikunu programmi nazzjonali perspettiva ta' seba' snin. Dan il-flus ser jingħata l-istati membri ser jiġu implementati minnaħa tagħhom dak li aħna għanna fil-xogħol annwali huwa flus li jiġi ġestit minnaħa tagħna stess u jippermettilna biex nħadmu numru ta' proġetti sabiex bekk nikkomplementaw dak li ser isir minna ħata li sati membri għal programmi nazzjonali, ġifri huwa ferm importanti li narawh naraw li stampa sħiħa u anki nafdaw fuq il-proċess li aħna ser verament namlu l-aħjar li nistaw sabiex nasikuraw li inħarsuħ u mbagħad niverifikaw hemm bilanċ anke meta għet jimplementa l-prijoritajiet tal-politika tagħna mandux ikun hemm possibilità li jkun hemm sitwazzjoni mhux bilanċjata li tnixtu l-attenzjoni fuq xi ħaġa iktar minn oħra emanijiet preċiżi kif wieħed jista' juża dawn il mekkanizmi ta' dialogu ta' politika għaliex ikun hemm sessjonijiet twal komprensivi li għandhom xi ma' l fondi u ma' dawn l-istrumenti u dawn għall-ewwel darba tawna l-opportunità biex nitkellmu mal-istati membri u nurruhom li prioritajiet differenti għal politika tagħna eh, ovvjament iridu jsibu postom fih dan il-programmi nazzjonali jekk ma jkunx hemm post hemmhekk dak il-każ iridu nsemmuhom nsibuhom f'programmi annwali, però jrid ikun hemm tip ta' bilanċ biex wieħed ikun jista' jilħaq dawn il prioritajiet li huma importanti tant għalina. Il-fatt li jintajtkom eh, tip ta' eżempji ta' programmi ta' azzjonijiet tal-2014, dan għaliex jina tajtkom dawn l-eżempji. Hemm numru ta' eżempji oħrajn fit-test. U jien naħseb li nistaw nibatulkom dawn id-dokument, pero dan id-dokument huwa pubbliku wkoll. Tistaw issibuh intom ukoll, hemmhekk għandna l-ammonti kollha Jina tajtkom ukoll xi eżempju ma xiex natikom l-idea li hawnhekk aħna qed nitkellmu dwar dawn il-programmi semmejtilkom hawnhekk biss. Għanna u koll kwistjoni ta' traffikar ta' d-nedmir u l-kontrabandu. Aħna għanna u koll leġizlazzjoni marbuta mal-kontrabandu u din sibuwa fuq il-leġizlazzjoni marbuta maħħa. Marridux nħawdu l-affarijiet. Daw la fajt ma sibomx il-programm annuali biss imma sibom f'elementi oħrajn, f'aspetti oħra marbuta ma l-integrazzjoni tal-azil anke fuq il-programmi nazzjonali u għalhekk aħna rridu nħorsu kollox f'totalità tiegħu. Għall-istrumenti ta' emerġenza, l-istrument tal-emerġenza huwa dak li huwa infassal, dizinjat għal situazzjoni li jaħżduna. Dan Eh, ġi stabilit taħt il-Fond ta' Solidarjetà u ovvjament dan it jipprova jilħaq ċertu għanijiet. Wet irid jimplementa u kol għanijiet feħdan il-programmi nazzjonali u l-mekanizmi ta' emerġenza hija xi ħaġa li għafem importanti għal sitwazzjoni ta' emerġenza, però ma tista' ma jistax jieħu post proċess u l-medda twila ta' żmien li għandu itejjeb is-sitwazzjoni fiħdan l-istati membri bl ta' pajjiżi terzi. Il-kampanji ta' informazzjoni li semmejt il-kom, dan semmejtu l-kom għalix dan huwa wieħed mill-ewwel każijiet. Aħna hekk nieħdu azzjoni, però ek nieħdu il-kwistjoni ta' l-approċċ tal-migrazzjoni globali u mobilità din hija waħda mill-elementi mill xogħol li ħna nagħmlu ma' pajjiżi ta' oriġini ta' transitu wkoll. Ma nafux kif ser taħdem, però rridu naraw U dan u għet mill-ewel proġetti ser nevalwaw. U dan ser nevalwaw skont il-programmi annwali u nħarsu naraw jekk dan verament u ser jiktab jikseb riżultati. Kif dak li ju monitoraċ rapportaċ. Jien naħseb li mhux biss uh, in-nies li kienu qegħdin f'Berlin 25 i sena il ħseb kien hemm nies oħra wkoll kienu edin hemmhekk, allura naħseb din kienet ċelebrazzjoni verament eh, verament interessanti fl-aħħar f'dan it ġimninen, ġimma u hija ta' eh, ħaġa kbira meta niftakru kol fl-integrazzjoni Ewropea. Thanks for reminding us. Uh, Nirringrazzjak u anka tal-li fakkartna fi ċelebrazzjonijiet u nixtieq nirrepeti eh, dak li qar Maltin Schulz għanna nkunu kon xi illi il-dinja ġdida għandha timbena madwar l-Ewropa u e, b'dan l-eżempju. Nirringrazzjak tal kontaw biex tkellimna dwar dawn il-programmi u daw kienu programmi tal-Unjoni dwar il-fondi marbuta ma l-azil migrazzjoni u integrazzjoni, sigurtà interna u l-font eh, ta' sigurtà dwar il-kooperazzjoni tal-Polizija jina ah, aħna ħansegwu il-xogħol tiegħek u għal darba oħra nixtieq nirringrazzjaw tal-inti kont hawnhekk fostna. Dear colleagues, um... Eżis kollegi, il-punt li jmiss tal-agenda tagħna huwa prezentazzjoni tal- tal, dak li instapa dwar um, l-istudju fir rigward tal-zona ta' ġustizja kriminali u l-istess dwar il-regolamenti um, eh, li huma marbuta ma' dan dan biex nigarantixxu futur arkitettura tal-futur fil-qasam tal-ġustizja kriminali u l-kooperazzjoni tal-infurzar tal-liġi. Għalhekk aħna tlabna li kunaw eh, dawn żewġ li studji fuq il-kooperazzjoni bejn l-aġenziji fil-futur u anka fuq ir-reġim tal-protezzjoni tad-data li japplika. Issa ħanisimgħu li żewġ esperti li jabbozzaw dawn l-istudji u l ħajitkellmu dwar l-analisi u l-nin eh, u l-konklużjonijiet li tiġat tqasmu lill membri kollha tal-libe jiena nilqa lil żewġ awturi hawnhekk Mana Nirringrazzjakom tal-qegħdin hawnhekk fostna. Um, to my left Mela, fu xelluk tijaj għandi il-professur Anna Weinberg, il-president tal-Istitut tal-Studi Ewropej fil-Università eh, Libera ta' Brussel u eh, fuq in-naħa tal lamin għandi il-professur Paul Dehert, direttur tal-grupp ta' riċerka fuq id-drittijiet fundamentali u l-Kostituzzjoni li huwa direttur ukoll tad-Dipartiment tal-Istudji Interdisciplinari u l-Liġi huwa membru ewlieni tal-Grupp ta' Riċerka eh, fis soċjetà ta' Teknoloġija u x-Xjenza u l-Liġi fl-Università Vrejhe ta', Bru ta, ta Brussell. Naddilkom il-mikrofonu. Grazzi ħafna, President. Nirringrazzjak tal-li inti eh, tajtna din eh, dan istudju eh, jina kelli Lines Armada u Chloe Brier biex abbozzajt dan il-rapport um, u nixtieq li lill esperti kollha u l-prattikanti kollha li ġew intervistati għal l-input tagħhom li kien ta' valur kbir kif tafu numru ta' aġenziji u korpi jeżistu fil-qasam tal-ġustizzja sigurtà u libertà il-fokus ta' l-istudju ta' għana kallu xaqsam dwar il-relazzjonijiet bej l-aġenziji tal-aġenziji il-Europol fostom il-Eurojust il-Network Ġudizzjarju Europa u Europow il-DGN l-Offiċju ta' kontra il-Frodi u il- l-PPO li għadu qed jiġi imnedi il-komplementarietà, l-konsistenza u r-rabta bejn l-aġenziji u l-korpi hija ovvjament importanti immens biex wieħed ikollu approach multidisciplinarju għall kriminalità u biex ikun hemm eh, tassow din dan il-qasam ta' eh, libertà, ġustizzja u sigurtà Imma xogħol eh, li um, huwa overlap eh, huwa inevitabbli u da ma jfissirx li huwa dejjem um, eh, ta' żvantaġġ, anzi se jkun hemm vantaġġi, speċjalment fejn l-overlap tipprovdi iċ-ċans li wieħed jaħdem jitfit uh, u li wieħed jirrispetta il-mandat u l-esperti tal-aġenziji differenti biex wieħed il-ħaqlanijiet ikun ixtieqa. Numru ta' ostakoli eh, kultant jagħmilha diffiċli biex wieħed ikollu din il-komplementarjetà. L-ewwel minħabba li hemm differenzi bejn il-korpi u l-aġenziji minħabba Eh, li minnom li huma stabiliti, ilhom stabiliti u hemm oħrajn illi għadhom qegħdin jippruvaw jġustifikaw il-valur miżju tagħhom. Għandhom loġika differenti, per eżempju l-OLAF u l-PPO għandhom loġika sopranazzjonali u l-IJN, e il-Eurojust u l-Europol għandhom loġika intergovernativa u ifornu servizzi l-autoritajiet nazzjonali. L-Aġenzija tal-Unjoni u l-korpi huma markati eh, b'kulturi professjonali differenti. L-OLAF huwa amministrattiv, l-Europol huwa orjentat pulizija u l-IGN, l-Eurojust u ma europol huma orjentati lejn il-ġudizzjar. Hemm differenzi u kol fil-istruttura tagħhom fil-riżorsi u anka fil-budget tagħhom barra minn hekk hemm differenzi bejn is-sistemi tal-ġustizzja nazzjonali illi għandhom impatt fuq il-relazzjoni neutrali ma' dawn l-aġenziji. Per eżempju, il-kompetenzi u x-xogħol ta' servizzi tal-Pulizija fir-Renju Unit huma differenti minn dawk tal-autorità tal-pulizija fi Franza u għalhekk hemm impatt fuq id-diviżjoni tal-xogħol anka tal-Europol u l-Eurojust. Hemm nuqqas ta' viżjoni eh, f'dan il-qasam eh, tal-ġustizzja. Da minħabba illi hemm diġiż differenti li jitrattaw dawn u anka servizzi differenti fiħdan il-Kunsill u anka fiħdan il-Komissjoni. Il-relazzjoni personali bejn il-membri tal-impjegati tal-aġenziji u l-korpi u relazzjoni bejn dawn l-autoritajt nazzjonali huma elementi importanti ħafna li jaffetwa ix xogħol tal-korpi u aġenziji tal-Unjoni eh, korpi differenti. L-istrumenti leġislattivi rispettivi għandhom eh, fihom eh, ukoll dispożizzjonijiet vagi dwar ir-relazzjoni, jiġifieri fil-prattika kooperazzjoni bejn l-aġenziji titħalla fidej l-aġenziji in fusom, ġifieri l-korpi. Lan tal-istudju tana kien li aħna naraw eh, fix edin daw u naraw xi żviluppi jista' ikunem hemm fl-Aġenziji u l-Korpi tal-Unjoni Ewropea ħna ġifieri ħanipruvaw identifikaw il-prassi tajba, diffikultajiet u fejn hu possibbli ħan issuġġerixxu wkoll mezzi ta' titjib. L-istudju maqsub f'żewġ partit l-ewwel parti għandu x'jaqsam mal-kooperazzjoni bejn l-aġenziji fil-ġlida kontra il-rejati transkonfinali serji u t-tieni parti għandha x'taqsam mal- e- e- mal-PIF directory. Alek, aħna rridu naraw ir-relazzjonijiet tal-owla l eurojust mal-aġenziji l-oħra. Iġifiri anka il-ħol inu kol tal-IPPO l-ewwel net l-Europol u l-Eurojust relazzjoni bejnietom, il-Europol u l-Eurojust għandhom eh, differenzi u għaffariet li huma l stess. Stabiliti taħt it-tielet pilastru tal-maħstriet għandhom struttura ġerarkika u eh, għandhom eh, infurzar pragmatiku. L-Eurojust ġi stabiliti taħt it-tielet pilastru tal- um, Eh, ta' trattat ta' Amsterdam u għandhom struttura kolleġjali u karattru ġudizzjarju. Dawn huma importanti ħafna dawn l-affarijiet. Minkejja dawn id-differenzi, l-Europol u l-Eurojust huma fil-fatt żewġ aħwa u għandhom eh, ambitu materjali komuni, ġifiri il-ġlida kontra il-reati transkonfinali eh, għandhom l-istessa relazzjoni ma l-autoritajiet nazjonali. L-autoritajiet nazjonali huma il- il-mexxejja il mexxejja tal prosekuzzjoni dan il-qasam, ġifiri dawn iż-żewġ aġenziji qegħdin ipprovdu servizz għall-awtoritajiet nazzjonali. L-istess fuq livell nazzjonali, il-kooperazzjoni bejn eh, servizzi tal-infurzar tal-liġi u l-autoritajiet ġudizzjarji hija wkoll essenzjali anka fuq il-livell Ewropew, ġifier dan jimplika illi irid ikun hemm rabta mill-qrib bejn iż-żewġ aġenziji. F'termini legali hemm ftit dispożizzjonijiet fil-leġiżlazzjoni tal-Europol tal-Eurojust tal Hemm aktar dettalji imbagħad fil-proposti u fin-negozjati. Fil Tieni ftajim ta' kooperazzjoni konkluż fl-2010 bej dawn iż-żewġ aġenziji dawn u dan huwa l-istrument ewlieni li jgverna relazzjoni tagħhom fil-prattika kooperazzjoni bilaterali Zviluppat tejbet matul iż-żmien kooperazzjoni mill-qrib u regolari tider fil-inizjattivi konġunti u anka fis-stejjer ta' suċċess. Dawn huma xhieda tal-kapaċità tagħhom li jikkoperaw u jikkollaboraw bejniethom biex jilqu l komuni imma xorta xi ftit problemi aħna fil-fatt identifikajna erba kategoriji. L-ewwel waħda għandha x'taqsam mal-koordinazzjoni tal-awtoritajiet ġudizzjarji. Skont it-trattat, il-Eurojust koordina l-autoritajiet ġudizzjari u l-Europol l-autoritajiet tal-infurzar tal-liġi ma fil-prattika l-allokazzjonijiet ta' xogħol bejn it-tnejn hija komplessa b'mod partikolari fl-istadju ta' investigazzjoni. Dan minħabba tal-ħtieġa li wieħed jakkomoda l-sistemi ġudizzjari nazzjonali biex wieħed jagħmel hekk hemm bżonn ta' flessibilità u għalhekk hemm żoni mċajpra fejn id-diviżjonijiet bejn il-kompetenzi taż-żewġ aġenziji ovvjament jeżistu. Dawn kultant joħolqu anka tensjonijiet bejn l-aġenziji. Din id-tensjoni wieħed jista' jinnuta minħabba il-dispożizzjonijiet fl-approċ ġenerali tal-Kunżill għal proposta ta' regolament għal Europol. Skont din id-dispożizzjoni, il-Europol jassisti l-awtoritajiet kompetenti l-Istati membri anka lil dawk tal-infurzar tal-liġi u l-pulizija kif ukoll awtoritajiet oħra fuq livell ġenerali u f'dan ir-rigward għalhekk aħna ma nħossux li għandu jkun hemm uh, distinzjoni formali bejn ix-xogħol tal-Europol u l-Euro ġas għax inkella ħadd tonqos il-flessibilità li uh, wieħed jista' jgawdi fuq livell nazzjonali. Imma aħna ninsistu fuq l-importanza li wieħed jirrispetta l-allokazzjoni tax-xogħol illi huwa maħsub fit-trattat u li jirrispetta wkoll uh, il-formulazzjoni tal-artiklu 88 tat-TFEU. Barra minn hekk dispożizzjoni għanda tiddaħħal fi żewġ regolamenti li tisħa fuq id-dover illi għandhom iż-żewġ aġenziji biex jirrispettaw b'mod reċiproku l-esperti u reżon detr ta' xulxin. Il-possibilità li għati daħħal din id-dispożizzjoni biex stabilixxi il-prinċipju fejn l-aġenzija l-oħra titkun involuta fejn i għanda eh, l-esperti għanda tiġi ikkonsidrata jina eh, mandiġi id-dettalji biex nizviluppa għawek imma aktar l-għoddim nistaw nid-diskutuwa. It-tini kustjoni għanda xtaqsam mal-Joint um, Investigations Teams daw it-teams ta' investigazzjoni konġunta ġifiri strumenti mħalta li jipermettu li l-autorità ġudizzjarju għanka dawk tal-infurzar tal-liġi li jaħdmu fl-imkien huwa loġiku għalhekk li l-Europol u l-Eurojust jappoġġaw il-ġitz għalkemm hemm differenzi fi rigward tax-xogħol u rwoli li dawn it-tnejn għandhom. Il-ġitz ħafna drabi huma msemmija bħala eżempju tajjeb ta' kollaborazzjoni tajba bejn il-Europol u l-Eurojust. Imma bħalissa hemm tensjonijiet dawn it-tensjonijiet huma dovuti għal possibilità l wieħed jagħmel fondi għal ġitz fiż-żewġ regolamenti li jiffinanzjon fi żewġ regolamenti. Hemm vantaġġi eh, f'din id-dublikazzjoni, imma eh, għax dan ifisser li jkun hemm aktar flus għal ġiet, imma hemm il-biża illi l-autoritajiet ġudizzjarji jiġu immarġinalizzati minħabba illi eh, il juro ġasandu aktar fondi u anka jista' jkun hemm li, li nataw il-fondi doppji. Irrid jitpoġġa mekkanizmu biex ma jkunx hemm finanzjar doppju obbligazzjoni ta' informazzjoni reċiproka jista' jkun l solvi l-problema anka twaqif ta' mm, eh, servizz ċentrali illi jqassam huwa l-finanzjar. Hemm ukoll il-tieġa li wieħed ikkoreġi l-isbilanċ fir-riżorsi ta', ta finanzjar disponibbli għal Europol u għal Eurojust. It-tielet kustjoni għandha x'taqsam mal-iskambju tal-informazzjoni L-iskambju tal-informazzjoni bejn il-Europol u l-Eurojust kienet ikkomplikata fil-passat minħabba il-prinċipju li sejjaħ owner principle illi skont dan il-prinċipju l-informazzjoni is-sit e, e, tal-informazzjoni u min qed ifornija Fil-passat, l-istati membri għalek ma kienux ikunu jridu jitrasferixxu l-informazzjoni mill-Europa l-Euro just. Imma, eh, wieħed qed jara titjib il-Eurojust huwa assoċjat ma' ħafna focal points tal-Europol. Regolament li hemm eh, għaddej għaddej sandu jgħin l skambju anka hemm żewġ dispożizzjonijiet li permettu aċċess indirett għal databases rispettivi eh, fuq um, abbażi ta' hit no hit. Dan il-mekkanizmu qed fil-fatt jirrifletti l-evoluzzjoni fil-mentalità u l-fiduċja li hemm bħalissa. L-aħħar kwistjoni li aħna identifikajna hija l-analisi ta' l-informazzjoni. L-analisi tal-informazzjoni għal skopijiet operazzjonali u strateġiċi dejjem kienet fil-qalba tal-mandat tal-Europol. Sviluppi riċenti fil-kapacitajiet analitiċi tal-Eurojust għal skopijiet strateġiċi u operazzjonali eh, wassal għal bizzat ta' xogħol doppju bej il-xogħol analitiku ta' żewġ aġenziji imma meta wieħed iħares aktar mill-qrib jara illi l analisi tal-Eurojust hija waħda ġudizzjarja u il-kontenut u l-iskop tal-analisi illi jsir mill-Eurojust huwa differenti. Għalhekk Il-pedagogija hija meħtieġa biex wieħed jiċħeddaw fuq id-differenzi li jeżistu fir rigward tal-informazzjoni analizzata, il-metodi li qed jintużaw u l-anijiet li wieħed qed ikollu. Issa għattini parti ta' dokument tagħna li għandu x'jaqsam mal kooperazzjoni bejn iż-żewġ aġenziji fil-direttiva PIF u ħan ndur mal-ewwel lejn il-ħolqien tal-IPPO it-twaqif tal-IPPO Zgur ħajaffettwa relazzjoni bejn l-aġenziji u il-korp li qegħdin jaħdmu fil-qasam tal-PIF. Però l-istadju bikri ta' negozjati fuq il-proposta tal-EPPO qed ixxekkel analisi dettaljata dwar il kooperazzjoni eh, bejn l-PPO u l-partijiet l-oħra. Fost il-kustjonijiet oħra li hemm marbut ma' relazzjoni bejn l-aġenziji hemm l-ambitu tal-LPPO kemm fi rigward ta' definizzjoni tal-PIF kif ukoll dwar jekk l-PPO għandux kompetenza maqsuma jew esklusiva. It-tieni l-istruttura tal-EPPO tafu illi aħna risqin lej e, struttura kolleġjali tal-EPPO u il-numru ta' stati membri li għedin jipparteċipaw. Fil-rigward ta' relazzjoni li hemm maħsuba l e PPO u l-Eurojust, għet iġizom f'moħħu illi Fil-waqt li żewġ entitajiet għandhom loġika ġudizzjarja għandhom però integrazzjoni legali differenti. L-aktar kwestjoni sensittiva fir rigward tal-kooperazzjoni tagħhom hija fil-fatt e, e, l-espressjoni li tfisser minant il-Eurojust li hemm imniżla fl-artiklu 86 ta' TFU skont il-proposta tal-Komissjoni, l-EPPO ħajserraħ fuq il-Eurojust għal um, kusanijiet ta' ġestjoni u amministrazzjoni u dan għandu iseħ bispejjeż zero. Il-Eurojust esprima il tazib tijaw fuq kif wieħed jista jasal għal dan il-rizultat uh, fiħdan l-attivitajiet prezenti tijaw. Il-lokazzjoni tal-IPPO palissa miex marufa u lan li jem nizzel fil-proposta ħajkun aktar diffiċli jekk li PPO ma jkunx stabilit f'Di Hague. Hemm tliet modelli alternativi li jina qed nuri hawnhekk ma mhux nidħol fid-dettall tagħhom nistgħu forsi aktar il qoddim fid-diskussjoni niddiskutuhom ukoll hemm il-possibilità li wieħed uh, jagħmel rabta aktar strutturali bejn l-PPO u l-Eurojust. Per eżempju, l-membri nazzjonali tal-Eurojust jistgħu jsiru prosekuturi Ewropej jew inkella EDPs, ġifiri prosekuturi delegati, imma din iktar diffiċli, jew inkella li PPO jista' jkun assoċjat mal-kulleġġ tal-Eurojust li lil minn hemm minn hemm il-ħtieġ li qed jirrifletti fuq il-kooperazzjoni operazzjonali bejnietom minħabba li l-Eurojust xorta waħda se jkompli ikollu rwol fil-każijiet PIF wara t twaqif tal-IPPO. Per eżempju, fir-rigward ta' stati membri li mhux qegħdin jipparteċipaw. Dwar ir-relazzjoni bejn l-IPPO u l-OLAF, din hija kwistjoni sensittiva b'mod partikolari il-ġejjini tal-Olaf. L-Olaf ħajkompli jeżisti probabbilment imma parti mill-istaff tiegħu jista' jkun jiġi trasferuta li PPO. Kooperazzjoni bejn it-tnejn żgur se tkun meħtieġa, per eżempju, fir-rigward tal-analisi tal-informazzjoni, imma għalissa l-unika dispożizzjoni għal dan ilan fil-proposta tal-Komissjoni hija vaga u referi biss għal konklużjonijiet ta' ftehmiet ta' eh, konklużjoni ta' ftehmiet bejn it-tnejn dwar il-IPPO u l-Europol. Xorta waħda ħajkonna bżon din il-kooperazzjoni mal darboħra l-proposta tal-Komissjoni eh, hija vaga u ti referi biss għal relazzjoni speċjali bejn iż-żewġ aġenzija li tirrikjedi skambju ta' informazzjoni. Fil-fatt hija huwa sfortunatament kmini wies biex wieħed joqgħod jelabora fuq dawn il-kustjonijiet għax kollu ħaj jiddependi minn ħafna għazliet illi għadhom qed isiru fil-rigward tal-IPPO. Għalhekk qabel ma nikkonkludi nisħaq dwar il-tiġa li nikonsidraw il-possibilità li niposponu il-negozjati u l-adozzjoni ta' dispożizzjonijiet li għandhom xaqsmu ma' relazzjonijiet tal-aġenziji e-, eżistenti u l-korpi u l-IPP u sakemm dan jiġi mwaqqaf jew eh, dan jiġi żviluppat fl-PPO innifsu u il-Parlament eh, mhux se jibbenifika mill-proċess ta' kod deċiżjoni jew inkella dawn il-kustjonijiet wieħed jista' jirregolhom f'test aktar transversali fil-relazzjonijiet bejn l-aġenziji fil-direttiva PIF permezz ta' proċedura ordinarja tal-kod Konklużjonijiet Ir-relazzjonijiet bejn l-aġenziji huwa suġġett sensittiv mod partikolari fi negozjati attwali. Pero, irridu naraw l-opportunità e, e, li niċċaraw ċertu elementi u nersu lejn aktar karenza f'dan il-qasam u dan biex nevitaw u innaqsu it-tensjonijiet u l-kompetizzjoni bejn il-korpi differenti fuq kollox nistaw ninsistu biss fuq il-pedagogija, fuq l-arfin reċiproku, kuntatt reċiproku u taħriġ kemm fuq livell ta' l-Unjoni Ewropea u fuq livell nazzjonali biex innaqsu l-konfużjoni u t-tensjonijiet il-wol tal-Parlament Ewropew huwa importanti ħafna. Huwa l-istituzzjoni Ewropea fl-aħjar pożizzjoni biex tipprovdi viżjoni komprensiva u konsistenzi ta' dan il-qasam ta' ġustizza kriminali tal-Unjoni Ewropea. Għandkom taraw li jkun hemm konsistenza bej regolamenti u negozjati u anka taraw li kunem bilanċ bej l infulsar tal-liġi u l-autoritajiet ġudizzjari fuq livell fuq livell Ewropew. Barra minn hekk il-Parlament jista' jiġi involut fil-monitoraġġ u evalwazzjoni ta' relazzjonijiet bejn l-aġenziji bħal pereżempju eh, billi e, laqqa il-kapijiet tal-aġenziji d-dim il-Parlament fl-istess ġurnata. Grazzi ħafna. Thank you very much. Grazzi għatiħ dak kien l-ewwel studju fuq il-kooperazzjoni tal-inter bejn l-aġenziji. Issa nattini studja fuq il-reġim tal-protezzjoni ta' data u l-arkitettura futura fil-kamp ta' zamma ta' ġustizzja ħanat il-kelma li l-professur Paul Deher tal-10 minuti. Joġbok. Good afternoon, ladies and gentlemen. Għana nofsna jittajb il-kulħat, għannuża l-Inglis bħala lingwa tijaj, għandi xie slides u d-diemna, ir-rwol għaw li niddiskutu il-protezzjoni tad-data, l-aspetti tagħha fil-kamp ta' liġi kriminali tal-Unjoni Ewropea u dwar protezzjoni tad-data dan u simmi fil-fatt li għandkom d-djemkom. nixtieq nitkellem fuq fragmentazzjoni u riforma li għaddeja bħalissa fuq kull livell. Frammentazzjoni hija l-karattistika prinċipali tal-qafas tad-dwar protezzjoni tad-data kif rajna fil-prezentazzjoni ta' qabel hemm altitudni ta' aġenziji u speċjalment hawnhekk li kull waħda minnhom għandhom il-qafas legali tagħhom dwar il-protezzjoni tad-data u ftit jagħtu kas ta' armonizzazzjoni jew kompatibilità bejniethom hemm riforma d-dejja bħalissa u dan it-tieni element li nixtieq nitkellem fuqu fuq it-test legali ta' daw l-aġenziji kollha dak li għandu jistaqsam protezzjoni tad-dejta imma fuq livell li ola iżjed ħafna ola iżjed fuq setjar ta' standards, dokumenti li għanna u d-direttiva tiġi trasformata f'regolament mbagħad tkun deċiżjoni importanti fil-protezzjoni tad-dejta dak li għand fil-kamp ta' eh, infurzar tal-liġi jifrem riforma d-dejja fuq żewġ livelli. Mhux qed nissuġġerixxi li dawn iż-żewġ kelmiet importanti keywords għandhom jagħtu allarm fragmentazzjoni dejjem kienet fostna dejjem nippruvaw nissieltu għal trasparenzi, trasparenza, imma il-kwistjon il-mistoqsija l-lumija avvolja meta din l-istampa frammentatja f'biċċiet fil-unitajiet rispettivi ta' hija mill-aħjar li nistgħu ngħidu hija irregolata imma fuq iċ-ċittadini għandna aċċess għal ġustizzja permezz ta' il fragmentazzjoni u jiena għandi xejra li ngħid li hija wisq fragmentata qiegħda wisq din dinja fragmentazzjoni tal-ispiża tal-trasparenza tal-ġustizja u hemm it-tieni element li għandu bżonn ċertu analizi illum iġifiri il-ħtieġa fl-artiklu 16 ta' TFEU illi jinsisti fuq revizjoni indipendenti ta' attivitajiet kollha ta' proċessar ta' data governati minn liġi Ewropea. Jiena avolja joġbuni ħafna kapitli fil-test tal-Europol u l-Eurojust u l-Eurojust hemm element wieħed li mhux hemm l-element ta' supervizjoni esterna f'dak li għandux sema protezzjoni ta' data. Allura parti mill-fragmentazzjoni fl-argument hemm dak li hu l-argument legali biex nirrispettaw l-artiklu 16 tat trattat. Issa l-urġenza fl-opinjoni tiegħi issir iktar gravi għax meta aħna nħarsu lejn dawn it testijiet li huma fragmentati aħna nistgħu nifmu ir-razzjonal bejnietom. Hemm ħafna ħidma tajba, hemm ħafna erf politiku warajhom dan. Għandek il-kwistjoni ta', ta tiwtieħu hemm tħassib għal informat tal-liġi imma meta wieħed jikonsidra l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-aġenziji u partijiet terzi u parti u pajjiżi terzi allura l-urġenza biex wieħed jirrifletti fuq dan iż-tistiet u ssir iktar grafi u iktar importanti għalija kien eżerċizzju importanti ħafna meta aġenzija waħda tkun regolata minn liġi waħda titrasferixxi data minn aġenzija li tkun governata minn liġijiet tajbin oħra. Imma l-mistoqsija dejjem toħroġ min qed jikkontrolla daw it-trasferiment, min qed jikkontrolla dan l-iskambju ta' informazzjoni. Allura l-idea tal-Parlament l-idea tiegħi u l-idea tal-Parlament Ewropew għalli nirriflettu, nistudjaw kif kull aġenzija tipproċessa id-dejta li tiġbor għax hija kwistjoni wkoll ta' metodu ma kien mekkaniżmu għax din id-dejta kollha li tkun tinġabar eh, bil hemm eh, perspettiva dinamika dal-iskambju bejn aġenziji li eh, ta' bejn ukoll bejn aġenziji tal-Unjoni Ewropea li jiskambjaw informazzjoni ma' aġenziji terzjarji, aġenziji barra mill-Unjoni Ewropea, aġenziji ta' barra ta' pajjiżi terzi. U dini hemm bżonn allura allura li aħna jkollna riflessjoni serja fuq il-protezzjoni tad-data u l-idea tal infurzat tal-liġi ta' uffiċjali tal-umma mizmumin bis-segretezza mhix biżejjed tal-protezzjoni tal lejt tad-data. Allura, għal ħafna sekli, aħna konna stajna naħdmu fuq protezzjoni tad-data u xorta nivvintaw sistemi legali imma l-protezzjoni tad-data iżid tar rikkixt tarrikixxi mal-modell biex ta' segretezza biex aħna flimkien ikollna rwol koerenti. Allura dak li aħna milna fil-paper tagħna li se tkun fl-idejn u għalli aħna diskutejna din l-istampa imqatta f'biċċiet, id-diskutejna l-ħtieġa illi ninkorporaw il-ħtiġijiet ta' l-indipendenza ta' protezzjoni ta' data mingħajr ma nallarmaw in-nies, ma nallarmaw is-sitwazzjoni. Nifmu li hemm e, nuqqas e, bejn l-istati u nuqqas anka istituzzjonali u rridu ninsistu fuq il-komplementarjetà ta' daw l-odot u li dawn l affajt hemm bżonn jiġu irranġati. Ħadd ma jist waħda ma tistax teżisti mingħajr l-oħra u viċeversa dan u lan tal-ewwel 20 paġna tal-istudju li aħna għandna għax inha ktibtu u mbagħad induru fuq ix-xenarji li għanna il-Parlament Ewropew xista jagħmel b'din il-fragment istampa fragmentata. L-ewwel messaġġ tiegħi huwa tippenikjawx. Waħda mix-xenarji differenti huma żviluppati l-iktar waħda dawk li huma l-iktar elastiċi jagħmlu possibbli fil-Parlament Ewropew jieħu ċertu żmien u żmien biex jimxi pass pass. Aħna identifikajna diversi xenarji u l-ewwel wieħed huwa biex nirrevedu l abbozza direttiva u namluħ referenza unika bi standards u normi u livelli fuq il-proċessi il legali li jaqgħu taħt il-liġi Ewropea li jinkludu wkoll il-attivitajiet il ta' protezzjoni ta' data permezz ta' aġenziji Ewropej. Issa da' xenarju jista' jkun wieħed fit ta' ħolma għax li kollok biċċa referenza waħda għdija ta', ta e, e flessibilità u trasparenza u importanti ħafna f'dak li għandu xaqsam mal, mal ta' dejta l-ġustizja kriminali imma forsi wieħed jista' jistaqsi allura jekk wieħed jistax jorbod daw l-aġenziji permezz ta' regolament għandu bżon għandna bżonn regolament biex jidaħħal lil dawn l-aġenziji Ewropej kollha f'dan it-test uniku din hija xi ħaġa li aħna rridu nistudjaw. Dan huwa dream scenario, huwa xenarju eh, ħolma illi neħħit il-ipoġġi kollox ġo direttiva waħda u jpoġġi pawsa fuq id-direttiva u jagħmilha l-unika referenza waħdanija. U t-tieni xenarju huwa il-modell segregat, approċ ta' modell segregat, jiġifieri ma nagħmlu xejn. U nżommuh kif eh, nżommu kollox kif qiegħed, għandu l-benefiċċji tiegħu tgħid benefiċċju wieħed huwa li tantem eh, tibdil huwa li ħanibatu messaġġ illi li eja kollox miex e, kollox miex e, kollox kalm f'dak li għandu xieqsam ma' supervizjoni ta' dawn l-attivitajiet. Allura għandek kumbatt effettività fuq meta ta' żmien qasir. E fuq minnaħa l-oħra ma miex ħadd indirizza ħtieġa li nixprunaw iċ-ċittadinanza f'dak li għandu xieqsam ma' aċċess għal dejta li għandha ma' mal-ġustizzja li ninkorporaw supervizjoni esterna f'dawn l-aġenziji kollha Ewropea allura dan huwa it-tieni xenarju li ma nagħmlu xejn, inħallu l-affarijiet. Um, u dan però da xenarju m'għandux jiġi konsidrat. Hemm it-tielet xenarju mbagħad u tlieta u erba' huma dawk li aktarx li jsiru dawn huma li għandhom ċans politiku li jseħħu ġifiri inti tpoġġi tivvota abbozz ta' direttiva, nkunu kontenti ħafna u tagħmel limitu ta' żmien eh, f'dak li għandu x'jaqsam mal-adazzjoni ta' dispożizzjonijiet ta' protezzjoni ta' data li jkunu speċifiċi għal kull Aġenzija Ewropea. Jiġifieri direttiva tkun tista' tiġi votata tista' tgħaddi imma jkollok dik li ngħidula bl-Ingliż sunset clause, jiġri tkun limitata biż-żmien. U tkun marbuta biż-żmien. right, qed inkunu sen ħaġa sensibbli ħafna biha din tirrikjedi ċertu żmien biex aħna e, nidraw din l-arkitettura ta' protezzjoni tad-dejta kif qegħdin f'daw iż-żewġ testijiet ġodda imma u koll il-regolament ġenerali għal attivitajiet ta' proċessar. Allura dan huwa eh, punt pozittiv li jagħmilha possibbli għalina li nimxu pass pass u nidraw bl-arkitettura ġdida tagħha li nkun noħloqna permezz ta' daw iż-żewġ dokumenti li huma kważi fitmim jiġu fitmim il-proċedura. Iva, dinja tajba imma x'inhu il-negattiv tagħha? jekk inti twiet li jekk inti tivvota favur direttiva u twiet illi terġa' tirrevedi l-affarijiet allura inti ħad tibqa' direttiva u kif għadni kif qed qabel direttiva mhijiex strument tajjeb biex inti iddaħħal l-aġenziji eh, eh, Ewropej fiha, inti għandek bżonn regolament. Iġifieri intom tafu li dan il-bini huwa mimli b'avukati tal-liġi Ewropea, allura inti trid ant għandek bżonn regolament biex tkun mill-iktar effettiv. U ħaġoħra, aħna qed nirrevedu daw it-testijiet kollha li joħorġu minn kull aġenzija Ewropea. Aħna nirrevedu l-proċessi il-proċessar tad-data kif qed nagħmlu bħalissa ta' dawn l-aġenziji kollha u inħarsu lej daw l-aġenziji f'ċertu limitu ta' żmien ifisser li qed nitilfu enerġija issa jew nivvotaw xi ħaġa li tiġi reveduta f'xi sen minn hawn sentejn oħra dan hija problema e, fundamentali f'dal-Parlament imma jidher li hija stramba li noħolqu xi ħaġa issa meta nafu f'moħħna li fi żmien sentej ħanerġgħu nirreveduha u li il-protezzjoni ta' data tkun verament fil-qalba il-mira ta' dan il-regolament. Dik tfisser l-Europa li nkunu trasparenti. U r-raba modell dak li ngħidlu jien il-modell un unifikat ta' daġifiri alternattiv l-Ingliż Alternative Unified Model lan u għan nirrevedu il-regolament 45 tal-2001 li għanda fuq li għanna fuq l-IDPS li votajna favura armajna xar snenilu u ir-reviżjoni ta' dan regolament huwa iktar minn meħtieġ għax l-IDPS għandu rwol importanti ħafna ħafna fil-futur, anka fil-kamp tal-attivitajiet ta' proċessar ta' infurzar ta' liġi li nafu l-IDPS e, kien f'dan il-kamp imma permezz opinjonijiet interventi u suġġerimenti imma Dan ir-regolament 45 tal-2001 ma jgħid xejn dwar infurzar tal-attivitajiet ta' infurzar tal-liġi u huwa strument dwar l-ewwel pilastru. Allura r-reviżjoni hija iktar minn meħtieġa. Allura l-idea hija hija inti li tivvota għal xi ħaġa u tiġi lura fuq il-kwistjoni meta inti tkun qed tirrifletti fuqha fuq l-IDPS qed insegwu l-filosofu Montesquieu f'din il-ħaġa. Allura di tista' tkun għażla tajba u jiena naf li hemm ħafna sens waraja din imma il-problem hemmhekk hija li inti mbagħad ħajkollok żewġ zewġ settijiet għal f'dak li għandu xaqsam l-issegwi xi tip ta' liġi jew regolament fuq il-protezzjoni ta' data permezz ta' daw l-Aġenziji Ewropej. Irridu naraw li ma' waħda minn daw it-tnejn li huma l-iktar importanti li nattwaw. Anka dan joħloq ukoll problemi żgħar oħra fit-test jiena diġà semmejt wieħed wieħed li nista' nara jien minn issa jekk aħna ħan nirrevedu l-wol tal-IDPS u nkunu ħloqna grupp ta' ħidma fuq il-bord ta' protezzjoni ta' data u li jżomm eżistenti ir-rwolijiet ta' l-IDPSs nazzjonali u bordijiet tagħhom kif se narmonizzaw ir-rwolijiet differenti ta' dawn il-watchdogs tal-protezzjoni tad-data. Din hija mistoqsija differenti għarraba xenarju, imma hija waħda li pjuttost attraenti li nużawha jien niżitt tnej oħra li huma purament eh, teoretiċi Eja, hemm xenarju ieħor ma nagħmlu xejn bil-direttiva, eja ma nagħmlu xejn bil-regolament il-ġdid fuq l-IDPS, eja nżommuh kif inhu u l-varjazzjoni fuq it-tieni rakkomandazzjoni il-kritiċi li jistgħu wieħed jagħmel huma l-istess imma tibqa' tibqa' l-fragmentazzjoni u wieħed ma jkunx qiegħed jirrispetta l-artiklu 16 ta' TFU. L-aħħar wieħed huwa varjazzjoni ta' dak li ma nagħmlu xejn u għaja nimxu eja nimxu l-qoddim l-lum b'direttiva nirrevedu d-dokumenti kollha eja nħallu l-IDPS għabbażi ta' regolament 45 tal-2001 kif ġi nħalluha kif ġiet e, votata armajna xar snin ilu u di ir-rwol tagħha ta' korp ta' supervizjoni bħala e, supervizjoni esterna ta' daw l-Aġenziji Ewropej. Għana l-istess kritika għax dan maħniex qegħdin nirrispettaw e, l-artiklu 16 ta' TFU ma nistawx nħallu regolament 45 ta' dal-2001 kif inhu għax dan mhuwiex adattat għal dan ir-rol ma jitkellimx fuq l-infurzar tal-liġi. Allura sinjuri dan kien eżerċizzju sabiħ, grazzi ħafna, kelli l-pjaċir u l-gost li natikom daw is sit xenarji danu għandi tħassib li konnektar kontroll fuq dan l-istampa fragmentata fi semi ċittadinanza, specialment meta wieħed jikkonsidra mhux biss il-ġbir ta' dejta ma l-iskambju ta' dejta. Min qed min qed jivverifika u jkun supervizur ta' din l-iskambju ta' dejta. Aħna għandna bżonn supervizjoni Sissa ma kenix din it-tip ta' supervizjoni, sissa ma kawżax eh, ħsara kbira imma eh, imma qed tonqos din l-odda ta' supervizjoni esterna li hija tant bżonn juża nissuġġerixxi li dan il-Parlament iħares iktar mir-replay daw il-possibiltajiet daw ix-xenarju imma nirrepeti li l-artiklu 16 jagħmilha possibbli li aħna nħarsu b'mod frisk lejn daw il-kwistjonijiet fġieħ l-approċċ ta' drittijiet tal-bniedem allura l-artikli 16 jitkellem fuq il-limitazzjonijiet tas-suq uniku il-protezzjoni tad-dejta minna nifisa mhijiex kontra xi fragmentazzjoni. Imma jiena naħseb u raġonevoli nikkonkludu li ħadd mandu ir-rwol illi ikun ta' supervizur aħħari ta' din ta' dan traffiku kollu ta' dejta. Nispera li l-Parlament jagħmel xi ħaġa dwar dan. Grazzi. Thank you. Grazzi tassew għal din il-prezentazzjoni anki t-tini prezentazzjoni u għalek issa nix niftaħ il-dibattitu u nistiden u koll l-istati l-delegazzjoni biex ikunu jistaw jamlu mistoqsit fuq dawn prezentazzjonijiet anki l-kooperazzjoni tal-inter bej l-aġenziji u anki il-qafas tal-protezzjoni tad-data sadan eh, il-punt sider li sissa mawx mistoqsijiet u għalek sabiex nimlu ftit il-ħin Nishti li nam mistoqsija jina stess, mistoqsija kullħet wahda minnkom. L-ewel net fuq l-ewel prezentazzjoni ta' Sinjora Weinberg. Inti semmejt il-kwistjoni importanti fuq il-Lepo, il-fat li għet jieġi appoġġat mill-Eurojust, dan xie fisser anki għal lina fil-parlament li nkunu qegħdin nifmu eżattament x'opportunitajiet aktar hemm li l-PO jista' joffri li fil-qafas tal-Eurojust u anki l-kooperazzjoni fiħdan l-Eurojust u kif dawn ser jinteraġixxu l imkien Għaliex sissa għal menu fl-opinjoni tiegħi ma naħsibx li din kienet teżisti qabel U din ser tkun mistoqsija tiegħi lilkom. Mbagħad il-mistoqsija l-oħra ser nagħmilkom aktar il qudiem E kif inti tlesti tweġibni. Grazzi tassew għal din il-mistoqsija. Brabta mal klim tal-Eurojust u kif dan kolli sejġ interpretat, jina nista' ngħidlek li dinja waħda mill-aktar mill-aktar lingwaċ u espressjoni diffiċli fit-trattat minħabba l fat li ġi adattat ħafna l-drabi. U allura diġant qalu ħafna fejt fuq din l-espressjoni. Intom intom xedin taraw l-slides. Ma nafx nistax nerġa' l lura li fi slides. Aħna prezentajna tlet modelli potenzjali għal din l-espressjoni u l-ewwel waħda tkun li l-Eurojust tkun tieħu ħsieb il-budget tal-EPO u l-EPO mbagħad ma jkollux l-impjegati tiegħu. Fil-fatt ikunu jisom żewġ ċirki ċirki tondi, wieħed kbir li jkun l-Eurojust u fiħdanu jkun hemm l-EPO. Tieni mudell possibbli u li jkun hemm żewġ entitajiet, żewġ budget, żewġ staff sa' impjegati, però l-EPO jkun qed juża l-faċilitajiet amministrativi tal-Eurojust. Umbat rimborsa l-Eurojust. Dan il-mod dawn ikunu żewġ eh, ċirki differenti. Però l-EPO jkun qed jagħmel użu mill-amministrazzjoni, faċilitajt ta' amministrazzjoni tal-Eurojust. Tre possibilità tista' tkun li jkun hemm żewġ entitajiet, żewġ budgets u żewġ eh, staffs, però is-servizzi jkunu maqsuma. Pereżempju s-servizzi tal-IT jkunu komuni għat-tnejn għaż-żewġ entitajiet ġri kemm għall-EPO u kif ukoll għall-Eurojust. Din hija waħda mill-possibiltajiet rigward l-istruttura nifissa. Issa, nista' ngħidilkom li f'dan ir-rigward dik ser tkun bieħed ieħor, imbagħad hemm possibiltajiet differenti rigward rabtiet strutturali marbuta mal-responsabiltajiet komuni bejn il-membri nazzjonali tal-Eurojust u il-prosekuturi Ewropew. Ewropej, ġifiri, kif tafu aħna għanna struttura ta' kulleċ palissa dini għad direzzjoni għed ittieħed minna tan negozjati fih dan il konsil u għalek ser jkunem hemm kap prosekutur ċifri sewa se jkun il-prosekutur Ewropew daw se jformaw il-kulleċ Mbagħad ser ikun hemm il-prosekuturi delegati Ewropej Possibilta minnhom tista' tkun li l-membri nazzjonali tal-Eurojust fl-istess waqt jaqdu kol bħala prosekuturi Ewropej. Din kienet fil-fatt soluzzjoni u għada soluzzjoni li għada tiġi difiża u promuova mill-istati żgħar, però stati oħrajn kritikaw din il-possibilità din is-soluzzjoni minħabba l-fatt li dan jista' jwassal għal sistema ta' żewġ responsabiltajiet, però konflitt ta' interess possibbli. Allura għad hemm diskussjonijiet li għadhom għaddejjin jekk jiena qed nifhem sew eh, fuq dan l-element. Imbagħad rigward il-kooperazzjoni ta' bej l-aġenziji hemm il-kwistjoni tal- eh, kwistjoni miftuħa. U għalissa huwa diffiċli ħafna biex nelaboraw dwar dan, għaliex aħna dna ma nafux eżattament ser tkun l-istruttura, ir-rabta strutturali bejn daw żewġ entitajiet, però kooperazzjoni operattiva bejnietom ovvjament se tkun essenzjali u speċjalment fil-qasam ta' skambju ta' informazzjoni. U hawnhekk hemm xenarji differenti rigward anki sistemi ta' case management ta' l-Eurojust u għalhekk possibilta minnhom tkun li wieħed jaqsam is-sistema ta' case management, is-sistema hardek biex nsejħu lajek, din tista' tkun possibilità waħda minnhom u l-possibilità l-oħra u li nagħtu aċċess aċċess reċiproku li żewġ sistemi ta' case management għabbażi ta' sistema bbażi ta' fuq hits. Jew inkella li natu aċċess għal sistema ta' indiċi tal-case management. Grazzi tas-sew. Issa għandi tlet persuni xtu jitkelmu għalek ser nibda niftaħ kemm xejn id-dibattitu nat il-kelma lil-sur l-onorevoli Boni mill-grupp tal-PPE un bat nati namel il-mistoqsija ti aktar qoddim. Ma nafx minix ċerti jekk għandix mistoqsija ngħidlek il-verità, però għandi tħassib ikolli ngħid. Grazzi tassew għal prezentazzjonijiet tagħkom. Jien naħseb li kienu utli ferm, però minnaħa l-oħra juru in-nuqqas ta' kooperazzjoni, in-nuqqas ta' konsistenza. U ta' bilħaq din hija problema kbira għall-istituzzjonijiet Ewropej Eh, grazzi ta' sewa l-suġġerimenti u, l-idea ta'kom, pero nixtieq nixħet l-attenzjoni fuq it-tieni prezentazzjoni il-protezzjoni tad-data. U nixtieq ngħid li jekk aħna Għalmenu nittama li minnaw ftit taxxur oħra ħna naslu fil-tmim il-ħidma tagħna f'dik li il-kooperazzjoni mal-Kunsill fuq il-regolament tal-protezzjoni tad-data, Jiena naħseb li hawnhekk għandna inħejju xi ħaġa rigward il-pakket eh, ta' implementazzjoni u dan il-pakket ta' implementazzjoni għandu juru kif aħna n-implementa ir-regolament fil-livell ta' istituzzjonijiet Ewropej u anki ta' l-istati membri. Pero anki kif namlu aktar konsistenti dan ir-regolament ma' regoli li jeżistu u attivitajiet li hemm anki ta' dawk l-istituzzjoni ta' Ewropej. Jena naħseb li ir-rwol tal-IDPS huwa kruċjali għal-futur. U għalhekk jiena naħseb li aħna għandna niddeskrivu ir-rwol tal-Bord tal-Protezzjoni ta' Data Ewropea u tu għom xi tip ta' tamir, xi tip ta' strumenti. jek għandna nixtiew niksbu lan tagħna fil-waqt li kolna l-implementazzjoni ta' regolament u ta' dan il-pakket sħiħ, aħna għandna nibdew bil-ħidma tagħna minn issa. L-analiżi u x-xenarju tagħkom huma importanti ferm u utli ħafna Għalhekk nixtieq nirringrazzjakom għall preżentazzjoni tagħkom, però din hija sejħa wkoll għal kooperazzjoni oħra fih dan il-kumitat tagħna fost l-istituzzjonijiet tagħna għaliex mingħajr ir-rapport tagħkom, ir-rapport tagħkom qed juri li jekk mingħajr dan il-pakkett ta' implementazzjoni jekk mhux ħajkun hemm ħidma koeżiva tal-istituzzjoni dak il-każ se jkollna problema bil-kwistjoni tal-protezzjoni tad-data. Il-proposta tiegħi hi li aħna nirċivu direttament it-tweġibiet u għalhekk forsi nixtieq inżid ngħid il-mistoqsijiet il-mistoqsijiet tiegħi ma dak li għadek kifatt għaliex dik il-mistoqsijiet tiegħi fuq sejra fuq dik l-istess direzzjoni. Kif diġà tara il-Parlament Ewropew biex ikun hemm standards ta' protezzjoni ta' data unifikati u uniformi u dan marċefejniex minna tal-Kunsill, eh, aħna rridu naraw eżattament kif se nindirizzaw dawn kollu. L-xenarji tagħkom kienu verament interessanti, però mm, mistoqsetej kif aħna indirizzaw il-kwistjoni ta' il-kooperazzjoni bħatra ta' prum jew inkella SIS, Schengen Information System. Intom id iddaħlu dan kollu kol fil-regolament? Intom t tirregolaw eh, taħdan il-qafas u kol? ħafna fejt kiku jintilfu jekk aħna inħallu regolamenti ta' protezzjoni ta' data mfasslin eh, skont dak li hu bżonn już, però eh, l-eżerċizzju ta' data protection għandu jsir il-ħin kollu di mhix mish eh, soluzzjoni li hija tajba għal kollox. Il-sfida anki tal-protezzjoni tad data rigward eh, Schengen mhix biss eh, dik li għandha x'tasam mal-Europol, l-Europol ukoll huwa proċessar ta' informazzjoni sensittiva, l-aċċess għal-data, allura naħseb tkun idea żbaljata li nispiċċaw fidejna strument wieħed li ma jaħdimx għalhekk kull darba li aġenziji nħol u eh, jina taw seta ġodda u għalek il-protezzjoni ta' tejda titiġi evalwata. Għalek aħna favur li kolna regoli ta' protezzjoni ta' data skont il-ħtieġa u li jwieġbu għal sfidi vera skont il-libertajiet ta' ċittadini madana kollu. Hemm ħafna fil-protezzjoni ta' data li tista' tiġi raġunata użata fl-opinjoni tiegħi il-kapitlu sħiħ fuq fuq dan kollu u definizzjoni il-kapitlu kollu kemmu fuq il-drittijiet ta' ċess ta' korrezzjoni u dan huwa l-kapitlu fuq is-supervizjoni wkoll ġifieri indep supervizjoni indipendenti. Jina ħad li l-Onorevoli Bowning saħqet u għalet li konna pakket importanti għalix Ovvjament aħna rridu naraw ser namlu, dak li għanna palissa bli DPS iħassibna u kol. Meta nara il-riforma ta' l-Eurojust u anki riformi qed isiru anki fil-ħdan il-Europol minħabba inċertezzi dwar dak li ser jisaħ bli DPS. U jena nifem bisħiħ l-inċertezza u anki d-dubji u raġunijiet biex wieħed jagħmel riformi f'direzzjoni u mbagħad ikun hemm riformi sejn f'direzzjoni oħra. Però dawn l-approċċi diverġenti mhumiex ideali. U għalhekk dak li rridu nimmiraw u li nraw li konna liġijiet Eh, infasla kif suppost u li jaqblu ma l-aġenziju s-setat tagħhom dak li għanna bżon huwa pakket wieħed fuq il-prinċipi ġenerali u drittijiet ġenerali u li dea ta' supervizjoni. Dan eh, jagħmel tajpa l-aspettativi ta' ċittadini u għalhekk aħna nħossu li għandna biċċa mill l-istorja seħalja nieqsa, ċifri ser namlu bli tps u aħna irridu narawom nissa ser jissa qabel ma nifirmaw għal-riformi li ser jisiru f'Eurojust u fl-Europol. Wieħed jista' jizit jgħid ukoll li dak li aħna smajna fl-ewwel prezentazzjoni u aktar importanti jekk ikun hemm regoli differenti fuq il-protezzjoni tad data fi f'aġenziji differenti u għalhekk l-iskambju ta' informazzjoni tista' ssir aktar diffiċli u ta' sfida. Issa nagħti l-kelma l-Onorevoli Bergus Sippel. Grazzi tassew, jena nixtieq nibda bitni kontribut li nata, ma nasibx li hemm kontradizzjoni bejn il-regoli tal-protezzjoni tad-data fundamentali u adattament għall aġenziji eh, Ewropej jew provvedituri oħra għaliex il-prinċipju li nieħdu ħsieb l-informazzjoni u id-data i l-obligu li inħarsu u nużaw id-data mod għaqli u naraw li dan jiġi jkun applikabli għal kull qasam bat l-idea li ovvjament meħtir ikollu regoli konkreti. Pro din ma naħsibx li ħaġa kontroversjali. U f'dak rigward il-kontrolli esterni, naħseb dan huwa importanti ħafna u ta' għajnuna sabiex aħna nadgarantixxu u naraw li l-affarijiet isiru b'mod trasparenti. Naħseb li dan jaqbel miegħu kulħadd, il-partit kollha interessati Jiena jħassibni wkoll li trasferiment ta' informazzjoni finanzjarja, data li tagħmel sorveljanza Sorveljanza ta' ċertu data u jekk qed inġabar ċertu data aħna rridu nassikuraw li meta din id-data tiġi trasferita f'dak il-każ tiġi assigurata, tiġi protetta. Però din toħodni lura l-ewwel preżentazzjoni min qed jenalizza id-data u din id-data qed tgħaddi ant min Aħna smajna mmo speċifiku li hemm kooperazzjoni li ssi bejn l-aġenziji differenti jew tal kooperazzjoni għandha teżisti u aħna diġà smajna li l-infurzar tal-liġi minnaħa u l-oqsma ġudizzjari qegħdin minnaħa l-oħra għandhom miri differenti. Allura min qiegħed jivverifika min jista jagħmel skambju ta' informazzjoni fejn naqtaw linja. Jekk aħna eh, mmorru passiktar il-qudiem blepo, Jiena jkolli ngħid li m'għandniex eh, Nandix mistoqsija dwar dejta x'namel f'dan l-istadju, pero tep nistudja dan l-aspet. Fil-Kunsil qed eh, um dejjem l-istess mistoqsija. Kooperazzjoni bejn l-Aġenziji Ewropej mhux dejjem hija ideali 100% dejjem hemm nuqqasijiet xie joqsma u dan għandu joqsma mal-pulizija u mal-ġustizzja. Anki tradizzjonijiet li hemm fl-istati membri u kif dawn l-awtoritajiet juża id-dejta u x'aspettattivi huma għandu. U għalhekk in-nuqqasijiet jistgħu mbagħad sarfu fuq livell Ewropew. Apparti minn hekk, hemm il-Prosekutur Pubbliku Ewropew, però il-Prosekuturi Pubbliċi Nazzjonali għandhom ruoli differenti u jekk aħna inħarsu lejn il-Prosekuturi Pubbliċi Nazzjonali li ser ikunu din jissieħbu ma eh, l-EPO ma nafx f'dak il-każ x'tip ta' valur miżjud ser jingħata mill-Prosekutur Pubbliku Nazzjonali, x'kompetenzi ser ikollhom f'dak il-każ. Jiġifieri din mhix biss kwistjoni ta' kooperazzjoni mal-Europol u l-Eurojust imma anki l-interazzjoni tagħhom mal-Istati Membri. Xi drittijiet ser immorru f'idejn l-Appo jekk il-prosekuturi pubbliċi nazzjonali għandhom kompetenzi tan differenti. U wara kollox, jistaw ikunu l-istati membri individuali deċidu li ma kazijiet u ma jishtiqu jinvestigaw fil-waqt li ħallu oħrajn mal-ġemp. Walek, apparti mill protezzjoni ta' data u mistoqsijiet oħra li aħna qajjimna feħdan il-Parlament Ewropew jiena jidher li l-kwistjoni tal-aġenziji hija xi ħaġa li titħares minn angoli differenti. Wara kollox l-standards mhumiex uniformi kullimkien meta niġu għal livell nazzjonali u għalhekk Dan ovvjament eh, ħalli ħafna punti miftuħa. Grazzi. Mela, ħanati l-opportunità lilkom biex tikkummentaw għal din il dan il-kumment jew inkella jekk tridu nistanħalli l-kellima l-oħra jitkellmu qabel jistaqsu aktar mistoqsijiet il-mistiden qed jirrispondi. Naħseb jina fimtek tajjeb, aħna jina naqbel miegħek eh, kompletament, għandu bżonn illi eh, meta aħna ċettajna l-prinċipju ta' disponibilta tal-informazzjoni, aħna konna edna li għanna bżon agenda europizzata. Iġifiri wieħed irid jaċċetta li l-Pulizija tal-Portugal għandu jkollu l-istess aċċess għal data tal-pulizija eh, f'pajjiż ieħor ukoll, e allura veru nkunu qegħdin fl-Ewropa u għalhekk loġikament minn din l-għażla l naħseb li l-IDPS rid ikollu rwol ċentrali importanti f'dan ir-rigward u ħaġa oħra il-Europol inata il-dritt li negozja mm, eh, ftejmiet eh, anka ma pajjiżi għat trasferiment tal-data anka fejn memx ħarsin tad-data anka fil juro hemm xi ħaġa dwar dan imma naħseb illi dawn l-aġenziji mm, irridu naraw li jkollhom supervizjoni solo, solida biex nigarantixxu l-koerenza għax jekk pajjiż mhuwiex eleġibbli għat trasferiment tad-dejta lura dan ma jistax laqas garantixxi l-ħarsin tad-dejta u għalhekk mhuwiex aċċettabbli eh, li tiġi trasferuta din id-data u għalhekk dan il-qasam irid ikollu supervizjoni minn xi ħadd li għandhom mandat b'saħħtu u jekk ikun hemm bżonn din id-delegazzjoni anka għandha tiġi qudiem il-Parlament anka kull ġimgħa biex inkunu ċerti li qed isir is-supervizjoni ta' dan ix-xogħol il-delegat. il delegat L-ewwel net eh, fir-rigward tal-mistoqsija tiegħek dwar il-kontroll tal-informazzjoni. Eh, di dan il-prinċipju ta' sjeda, l-owner principle, li huwa bażiku, ġifiri, dan ifisser l-autoritajiet nazzjonali illi taw l-informazzjoni l Europol jew l-Euro ġas li huma s-sidin ewlenin ta' din l-informazzjoni u dan joħloq ħafna eh, problemi minħabba eh, fil ta' dan l-iskambju ta' informazzjoni ma' mistoqsi oħra li hija relatata. Min qed jikkontrolla l-iskambju tajjeb tal-informazzjoni, l-iskrutinju, min qed jagħmlu eh, l-iskrutinju tal-kooperazzjoni bejn l-aġenziji u l-korpi l-entitajiet. Għalhekk eh, hemm eh, il-mekkaniżmu li jeżisti fil-fatt fih dan il-kozi, emma anka segwitu em, eh, evalwazzjoni wisa tal-kooperazzjoni um, eh, eh, reċiproka bejn l-aġenziji u l-entitajiet. Imma hemm nuqqas ta' trasparenza fir rigward tal-konklużjoni ta' din l-evalwazzjoni. Meta tqis li hemm mekkaniżmi oħra eżistenti il-ftejjim reċiproku tal-2010 bejn il-Europol u l-Eurojust per eżempju fih hemm dispożizzjoni illi tgħid illi għandu jkun hemm evalwazzjoni ta' kooperazzjoni ta' prassi tajba e, eh, fil-rigward tal-kooperazzjoni, ġifieri tnejn iridu jagħmlu rapporti lill-Kummissjoni għall inqas darba f'sena jekk minn sejra spaltejt il-kellima. Imma Xin hija l-konklużjoni ta' din evalwazzjoni Veru qed issir din l-evalwazzjoni hawnhekk ukoll hawn nuqqas ta' trasparenza. Fir-rigward um, tal Anzi, il kelima tgħid li e, ideja tajba tkun wieħed jippromuovi din it-tip ta' evalwazzjoni E, biex e, l evalwazzjoni ta' din il-kooperazzjoni reċiproka e, ġifiri bejn l-entitajiet u l-aġenziji u wieħed ikun jistanka jizviluppa il-rwol tal-Parlament Ewropew. Round, per eżempju, ta' valwazzjonijiet reċiproċi fil rigward ta' dawn ir-relazzjonijiet bejn l-aġenziji fil-qasam tal-kriminalità. Imbagħad mistoqsi oħra li semmejtu u hija l-evalwazzjoni tali il-valur anzi tal-IPPO. Naħseb illi wieħed għandu jissepara il-proposta tal-Kummissjoni tal kummissjoni u il-riżultati li waslu fihom in-negozjati bħalissa ma nafux se jkun il-valur ta' taħħari, għax ma nafux eżattament fej se jwaslu il-negozjati il u meta se nitħlu fil-kooperazzjoni msaħħa, iktar ma qegħdin ninnegozjaw, iktar qed titħaffref eh, l-ambizzjoni li hemm f'din il-proposta. U Eh, jidher li l-brisqin lej mudell ta' kulleġġ eh, u il-mistoqsija forsi se tkun il-valur miżjut meta mqabbel mal-kulleġġ tal-Eurojas. Il-loġika hija differenti għax il-loġika tal-Eurojas hija intergovernattiva hija fornitur ta' servizzi li eh, jgħin l-awtoritajiet nazzjonali mentri li PPO anka taħt format eh, kolleġjali ħajkun aktar minnek, ħajkun sopra nazzjonali pala prinċipju. U mux se jkun bis qed forni servizz, ħajkollu e setat vinkolanti fuq l-autoritajiet nazzjonali ma naqbel miegħek illi aktar ma, aktar ma jevolvu negozjati, aktar din il-kustjoni tal-valur mizju tal-IPPO tista titqajjem. Għanna ħafna turi ġudizzjarji jessa għanna l-IJN jekk nħarsu lejla farit b'mod kronologiku għanna l-Eurojust u tiġa hija diffiċli relazzjoni bejn id-dawn it-tnejn, bat għanna Għawnek il-kustjoni, li ma kasa jmur għant il-LJN u li ma għant il-Eurojust, issa ħajkonna eh, l-IPPO għal-prattikanti nazjonali, mu iġt ejem faċli li wieħed jaraf eżattament li ma għattur għandu juża, għalek eh, irrit joħroċ manwal tal-użu ta' dawn l-atturi, ta' dawn l-istrumenti differenti, dan ikun utli ħafna għal-prattikanti. Grazzi ħafna u naħseb f'dan ir-rigward nistaw anka għada fil-ħodu nistaqsu l-istess mistoqsija meta jkunaw il-ċer tal-kozi biex insemmu din il-kustjoni u koll hija mistoqsija kustjoni urġenti u koll. Issa eh, għanna l-onorevoli eh, Wulmaja, Monika Wulmaja. aktar ma naħseb dwar kemm irridu niċċaraw il-kooperazzjoni bej l-IPPO u l-aġenziji differenti li għanna. Uh, wara li l-istati membri jkunu eh, ħadu uh, pozizjonijiet għasek differenti fuq il-PPO u, u daw l-istati membri ma tantx daw kompetenzi eh, l-PPO. Uh, aktar qed tonqos li l-fiduċja dwar uh, l-istruttura. E, e, il-kriminalità organizzata għandha ħafna flus taħdem b'mod veloċi, m'għandix skrupli fil-mod ta' kif taġixxi u taf eżattament kif aħna nin e, kif, kif jaħdmu kif jaħdem l-apparat istituzzjonali. Anka kien hemm il-mistoqsijiet dwar il-ħarsin tad dejta u waħda mill-kustjonijiet eh, importanti fil-ġlida kontra l-kriminalità organizzata hija il-fatt illi għandna id dejta id dejta imma min qed jiġbora, min qed iqabbilha flimkien u jenalizza u min qed assikura illi hemm id dejta u l-enija u li qed tintuża. Din importanti ħafna ħafna dejta fil-fatt madwar id-dinja U jiena ma nafx bħalissa inħossa eh, fil-fatt xi ħaġa li tinkwetani dwar id-dejta li qed tiġi eh, iċċirkolata. Illi jista' jkun ma tkunx dejta tajba u koll taħsbu li hemm eh, qed isir biżejjed analisi ta' dejta qed tintuża biżejjed din id-dejta fil-istituzzjonijiet u t tieni mistoqsija i kif Olaf jirrelata mal-EPOW l-Olaf għandu xol investigattiv, imma bat sanna li l-lepo li suppostu kol ħajkun et jinvestiga l-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea. għanna ma trattajniex l-iskrutinju bilej eh, l-ola fu l-EPO u anka il-kustanijiet marbuta ma l-EPO u l-Euro ġast. Ma jkunx aħjar li kiku wieħed ipoġġet li istituzzjonijiet taħt saqaf wieħed biex naraw li dawn qegħdin jaħdmu tajjeb eh, fil u bil-kompetenzi li għandhom aħjar li kontra l-kriminalità dawn li jġildu bejn xurxin iktar ma l-livell Ewropew ħajoqgħod inkwieta fuq li ma u, u x'inhu x-xogħol tal-emerġenzija u l-emerġenzija għandha tagħmel xiex eh, eh, u meta aktar ħan intrabtu u eh, ħanorbtu idejna u aktar eh, il-kriminalità organizzata tkun tista' taġixxi eh, u aħna fil-waqt li aħna qegħdin nkomplu norbtu idejna. Qed naraw miljuni qegħdin jinsterqu mill-Unjoni Ewropea u Dan, din il-kustjoni miex l-unika kustjoni li għandu jitratta l-Olaf. Et uh, naraw dawn il-networks ta', ta kriminalità organizzata internazzjonali li qed jirnexxilhom jagħmlu li jridu mingħajr ma jinqabdu. U um, l-istrutturi l-kbar uh, jaħarbu Eh, permezz ta' toqob li jeżistu U ma nafx jekk inti taħsibx li l-istituzzjonijiet għandhom kollhom għandhom ikunu kollha taħt saqaf wieħed. L-Europol għandu esperti nazzjonali li qegħdin jaħdmu wkoll taħt is-sovranità nazzjonali. Il-prosekuturi nazzjonali ħajkunu taħt sovranità nazzjonali. Imma alla anqas dawn qegħdin ikunu eh, involuti fl-investigazzjonijiet qed isiru taħt il-Europol. U l-istruttura hija loġika imma jiena ma nafx sej seħ fil-livell ta' investigazzjoni u eh, fil-rigward tal-autoritajiet tal-forzi tal-liġi u l-EPO u rridu naraw eżattament kif ħajkunu qegħdin jaħdmu fl-imkien daw. Grazzi tal-isforzi tagħkom. Grazzi ħafna Jina u kol nishti eh, kti kommenta fuq dan il-punt. Grazzi ħafna tal-mistoqsija tijak. Eh, nifem il-ħtieġa ta' razzjonalizzazzjoni veru meta jna semmejt it-tlet atturi l-IJN u l-Eurojust u l-EPPO. Rridu nżidu anka l-OLAF ma' dawn l-atturi meta uh, wieħed jaħseb dwar il-ġejjieni u twaqif tal ippo wieħed irid jaħseb ukoll dwar il-ġejjieni tal-Olaf, l-Olaf ħajjibqa' ħajjibqa' jeżisti jew ħajjiġi maqsuma. Ma naħsibx li hemm kontrovers mistoqsija dwar it-tnaqqis eh, fil-lowla fanka fil-dokumenti tal-Kummissjoni jider ċar il partijiet eh, il-parti kbira mill-personell mill-impjegati tal-owla fajġu trasferuti għal IPPO. Wieħed mill-prinċipji bażiċi fil-proposta tal-Kummissjoni hija li wieħed joħloq IPPO għabbażi ta' spejjeż zero. U l-ideja tal-Kommissjoni kienet li titrasferixxi dawn l-impjegati tal-OLAF għal l-PPO biex bekk ma jkunx spejjeż però huwa diffiċli biex wieħed ma jonfoqx l-assolt u dan il-prinċipju huwa kontroversjali u qed joħloq ħafna ansjetà. Fih dan il-Eurojust għax jekk ħatkuna bażi ta' spejjeż zero, ħajkun hemm riskju kbir illi dan jiffunzjona tajjeb dan il juro ġasta. U għalhekk għalina waħda mill-mistoqsijiet bażiċi hija dwar il-ġejjini, il-futur ta' l-Olaf u il-twaqif tal-IPPO l-IPPO u l-Eurojust taħt taqaf wieħed ngħid iva dwar dan, dan ħajkun meħtieġ jekk wieħed iħares lejn da, dan il-prinċipju ta' eh, spejjeż zero u jekk ngħidu li l-PPO għandu juża l-faċilitajiet amministrativi kollha tal-Eurojust biex wieħed ikun jista' jagħmel dan ma narax possibilità li l-PPO jista' jkun f'xi lokalità oħra ħlif fiħdan l-Eurojust imma imbagħad għandna l-kwistjoni tas-sede tal-PPO li għadha laqas biex ġissolvuta minħabba illi fl-2003 il-Kunsill Ewropew poġġa is-sede fil-Lussemburgu u il-kustjoni hija issa jekk se tkun fil-Lussemburgu kif ħajkun possibbli illi dan juża il-faċilitajiet amministrativi eżistenti jekk dan il-prinċipju jinżamm u dan huwa prinċipju tajjeb għax jgħin għal razzjonalizzazzjoni imma għandu jkun allura f'diħejgu kol. Imma se nagħmlu mbagħad allura bl-impenn li ittieħed dwar il-Lussemburgu, dak li ntqal dwar is-sede fil-Lussemburgu, għalhekk hemm mistoqsija anka dwar dan hemm ħafna mistoqsijiet li jridu risposta u naħseb il-kwistjoni tas sede eh, ħad tiġi solvuta fl-aħħar stadju tad-diskussjonijiet, jiġifieri aħna issa żgur mhux se nkunu nafu xejn dwar din ħlif eh, meta naslu lejn l-aħħar tad-diskussjonijiet. Okay, so that's done and... Il-ħadija mill u rridu koll infakru l-xurxin fuq il-kwestjoni ta' seats li hija fuq hija xi ħaġa ċentrista mal-Kunsill. Anka biex nfakkarkom ukoll li dwar dawn il-mistoqsijiet differenti dwar IPP e jew Eurojust aħna għandna proċeduri differenti. Għalina u hija kwistjoni ta' jekk insolvux din il-ħaġa, din il-kwistjoni, is-sitwazzjoni proċedurali. Jekk fl ħar tal-ġurnata trid tikkummenta fuq dan jiena nkun kuntent ħafna imma għanna kollega li misli jishtiq jitħol fi diskussjoni il-Madam Loristin li hija rapporter dwar id-direttiva dwar protezzjoni ta' data f'dak l-għandu xaqsam ma l tal-liġi. Grazzi ħafna. Nishtiq nirringrazzja iż-żewġ kellima għax nissaponi li kellna irċivejna stampa pjuttost kera dwar x'qed jiġri fih dan eh, l-aġenziji għax inna nitkellmu ħafna fuq 28 sistema differenti u kultura imma din nistgħu nimmultiplikaw 28 għal 4, 5, 6 jew iżjed wara li smajniekom titkellmu. Jiġri il-ħidma tagħna hawnhekk hija li nippruvaw naħdmu fuq eh, test ta' direttiva u nippretendu li xi ħadd li jimplementa dan it-test bl-aħjar mod. Dinja parti żejra żejra ħafna ħafna mit-tibdil li għandna f'moħħna l qoddim u nirringrazzjakom għad il-viżjoni. F'dan il-kontestu kod jina nħoss li għanna iżjed namlu fuq dak li semma implementazzjoni għax aħna nistgħu noħol u s-sitwazzjoni ideali fuq il-karti. Imma mbagħad xiġri biex nipprovaw biex nagħmluha fil-prattika u l-mistoqsija tiegħi huwa verament kwistjoni ta' edukazzjoni, edukazzjoni ta' dawk in-nies li jaħdmu f'din l-istituzzjoni. Anka f'dawn l-istituzzjonijiet mhux dawk ċentrali manka fuq livell nazzjonali meta tara titli il-professur il li huwa għandu x'jaqsam ma' kostituzzjonalizmu, eċċetera. It-titlu tiegħek huwa impressjonanti kemm l-Università fl-Ewropa din jagħtu edukazzjoni fil-liġi il tant tkun integrata orizzontali. Analiżi istituzzjonali analiżi soċjali, eccetera. Ġifiri, x'in il-viżjoni tiegħek? Kif nistgħu jkollna fl-Ewropa dan il-korpus ta' avukati, eh, uffiċjali ta' pulizija, dawk li jagħmlu l-liġi? li jkunu jistaw jorjentaw li l-om infusom f'daw l-istrutturi kollha ġodda, daw is-sistemi kollha ġodda li qed jiġu maħluqa bl-isforzi tagħna u minnaħa l-oħra iċ-ċittadinanza għax dejjem ikun hemm din l-idea li aħna għandna li diskutejna illi aħna għandna ċittadini li jkunu jistgħu jipparteċipaw b'mod informat biex jagħtu il-ftehim tagħhom jew ma jaċċettawx xi ħaġa jaħsbu fuq il-riski, eccetera edukazzjoni x'ħan għamlu fuqha u kultura tal-protezzjoni tad-data fl-implementazzjoni ta' daw il-liġijiet nafu li huwa li hemm diverġenza kbira fost l-istati membri. Għandek tradizzjoni Britannika, għandek tradizzjoni Ġermaniża, għandna mbagħad eh, pajizi passat totalitarju, e, ġifiri għandek ħafna diverġenzi ta' kulturi f'dak li għandu x'jaqsam mal-protezzjoni tad-data. Iġifiri f'dan il-kuntest inti x'taħseb kif nistaw naqdu fl-imkien u naħdmu fuq it-tibdil istituzzjonali u dak legali u naħdmu e, għall-edukazzjoni ta' avukati, uffiċjali u anka ċittadini. Hemm xi ħaġa li għaddejja bħalissa lejn din id-direzzjoni. Thank you very much. It-tweġiba. Grazzi ħafna. E, ekti kommenta dwar dan ukoll. Grazzi ħafna. Hija mistoqsija sensitiva ħafna. Inti saqsejtni jiena pjuttost persona ottimista. Jien naħseb li bl-artiklu 16 tat TFU aħna naħseb l-Unjoni Ewropea ħolqot għalija nifisha ċavetta għal għal riflessjoni autokritika fuq il-protezzjoni tad-dejta għax tippermetti bħall-artiklu 17 dwar il-liġi ta' non-diskriminazzjoni miexja lej il non approach u mux lej b'mod dirett fuq il-kwistjonijiet ta' transkonfinali u kwistjonijiet ta' suq wieħed l-artiklu 16 huwa ċavetta biex namlu riflessjoni miftuħa bħala mandat biex naħsbu dwar dak xirridu namlu f'dan il-kamp, ġifiri nipproteġu il-valuri ta' ċittadini f'dak għandu jsemma protezzjoni ta' dejta Aħna rajna ix-xogħol li sar fil-passat, studjajna ix-xogħol li sar fil-passat passatu jina jina pjuttos pozittiv dwar dan il-proċess ta' talim jina t-nara ħiġri u l-lum maħna għanna diskussjonijiet pjuttost emozjonali bejn il-DPAs nazjonali fuq kwistjoni ta' one-stop shop u l-ideja li nġibu l-Europa imma din il dan il-proċess ta' Europazzazzjoni dan huwa l-post fejn daw l-emozjonijiet jintwerew u emmek l-idea huwa li nibqgħu autokritiċi. Jekk it-tweġibiet Ewropej ma jaħdmux allura niġu lura fuq il-mejda għal punta tluq inizjali tijak u jekk il-promissi ta' tfisser li persuna spanjola tkun kapaċi tmur qoddim id-DPA spanjola u mux dak irlandiż u jekk jider illi id-DPA irlandiż ma jistax iservi ċittadini Spanjoli, allura għanna nikkonsidraw dan il-prinċipju daqshekk b'saħħtu ta' valuri Ewropej li japplikaw għal attivitajiet dwar il-proċessar tad-data. Allura dan naħseb dan huwa proċess li bla dubju mhux kulħadd jista' jista' ikun assigurat minnu jintoġobni, joġobni mod kif qed isir id-dibattitu jiena naħseb qed isib b'mod kostruttiv ħafna. U jien naħseb qed nara żewġ passi l qoddim qed nagħmlu żewġ passi l qoddim u wieħed lura, imma mxin, Jien naħseb kuntent kif huma jekk il-kwistjonijiet kollha jiġu jittir li qed jekk is-serjetà li qegħdin nużaw fis-sitwazzjoni ambjentali noħduha fuq il-protezzjoni tad-dejta aħna immorru tajjeb u dan huwa eżempju fejn l-Ewropa tat valur miżjutu fejn għandek kultura iġeja u jien nixtieq nibqa' prattiku f'din. L-eżitu m'għandux ikun li aħna naħsbu kollha b'mod l-istess u nemnu li għandu jkun hemm libertà jew l-autodeterminazzjoni ġermanika, nix interessat minn dak, jiena li interessani eżiti u suċċessi prattiċi. U jekk ninterpretaw l-affarijiet mod differenti, all ninterpretawhom, imma li konna eżiti li jkunu b'saħħithom mela segwitu malajr. Jina nista' naqsam kull tip ta' ottimizmi imma verament qed timpoġġi l-mistoqsija bil-miftuħ il-mistoqsija tiegħi ma kienx fuq il-mistoqsija tiegħi hija fuq li nibnu il-kurrikulum kif ħanedikaw l-avukati tagħna fl-universitajiet qegħdin nagħmlu xi ħaġa nistgħu nipproponu għal universitajiet oħra programmi ta' studji li jirrikonoxxu dan l-arfin fl-Estonja, il-pajjiż tiegħi nafeżat illi hemm avukat żgħir li għadu kif ġab id-dottorat li għandu kellu kors qasir ħafna fil-protezzjoni tad-data. Iġfri din dan is-suġġett mhuwiex kopert ħafna fl-Università ta' pajjiżi. għalma fuq livell Ewropew ikollna kell ċertu livell kurrikulum xi streaming ta' dan il-kurrikulum mhix kwistjoni ta' proċess fuq medda ta' żmien twil, din hija kwistjoni urġenti ħafna dinja mistoqsija pjuttost kbira, etet il-President. Forsi twieġeb terġa fil-qasir fuq din il-kwistjoni tal-edukazzjoni u l-programmi ta' studji. L-edukazzjoni u żvilupp tal-kurrikulum huwa ħaġa sensittiva ħafna għax is-suq privat għandu rwol importanti fl-akkreditazzjoni, eċċetera, imma huwa importanti dak li bla dubju kien hemm professjonalizzazzjoni fil-kompitu f'dan għandek 28 DPAs, għandek ħafna opportunitajiet ta' xogħol, għandek almenu 400 uffiċjal ta' protezzjoni ta' data ġifier dawn huma impjegi li huma mixtieqa mxenqa. Kelli l-pjaċir f'ħajti li jiena kont xi ħaġa li 20 sena ilu kont qed nagħmel xi ħaġa rari, kont kważi frik. U llum 20 sena wara illum 20 sena wara kulħadd qed jiġri għal, għal e, dan, dan l-impjek u li qed nifmu huwa li l-Unjoni Ewropea issa li għandha dan is-suġġett importanti ħafna. Allora jina nibqa' ottimist għax sar żvilupp kbir minn żmieni u il-sujġet tal-protezzjoni ta' data madux ħaġa kurjuża imma qed jinxtiret qed jinxtiret mal-Unjoni Ewropea kollha anka mal-pajjiżi tal-Vant tal-Ewropa il-protezzjoni ta' data sar suġġett importanti u qed nara qed nara kull ma jmur iżjed universitajiet illi jadin jibdlu l-korsijiet tagħhom. Mhux se niġu għal kunsens ta' ottimiżmu nibżajjin illum. Forsi nistgħu illum għal nofsinhar aħna ddiskutejna il-programmi finanzjari f'dak għandu xaqsam ma' ġustizzja dwar dan ukoll u jagħmel sens li aħna nħarsu lejn dan is-suġġett u nappoġġjaw proġetti bilan ta' żvilupp ta' taħriġ dak se sama protezzjoni tad-dejta. Jiġri aħna nħarsu iktar lejn dan qed nippermetti li nifsi fit-tmiem insaqsi żewġ mistoqsijiet oħra biex ikunu imwiġba iva jew le il kull wieħed waħda minnkom. Mela l-ewwel il-professur Weidenberg għanna strategija ta' sigurta interna fl-Unjoni Ewropea, għanna bżon liġi tal-Unjoni Ewropea strategija tal-liġi Iva, it-tweġiba ja Iva. Umbad, l-kellim li jħor smajtek qed titkellem fuq l-artiklu 16 ta' TFU. U is-supervizjoni indipendenti li huwa imnaqqax fit-trattati tagħna, allura inti jekk isaqsi dan is-sitwazzjoni li għandna bħalissa tal-Europol u l-Eurojust wasalna f'dik id-dispożizzjoni it-tweġiba hija iva. Tajjeb, grazzi ħafna tgħid il-President, naħseb dan juri illi jridu namlu ħafna xogħol f'żewġ ambiti li għadkom ippreżentajtulna llum. Nirringrazzjakom ilkoll għall-istudji tagħkom jiena naf li huwa ħafna ħafna xogħol biex nagħmlu dan. L-istudji aħħarin ikunu fl-idejn fit-tmiem din is-sena u niskedaw il-prezentazzjoni tagħhom fi fjannar jew frar. Aħna nħarsu l-qoddim lejdan u nirringrazzjakom il-koll u di kienet l-ewwel ġurnata fil-sitju ta' presidenza nispera l-kollox mar tajjeb. Ma rridx li nipprovoka din iċ-ċabċipa qed il-President imma l-opportunità hija huwa li nirringrazzja lill interpreti li huma ħaqhom iċabċipa qed jgħid il-President mhux l-interpretu nirringrazzjakom.